Good morning everyone and I wish you all a happy new year. Lodwa tajba signori. L-ewwel qed is-sena tajba u nittamaw li nagħmlu biċċa xogħol tajba. Għas-sena li qed tistennina. Punti 10 u 11 Sen nċaqalquhom, se nibdluhom jekk m'hemmx oġġezzjoni nistgħu nadottaw l-abbozz tal-aġenda. Grazzi ħafna. Kif forsi tiftakru kellna delegazzjoni għal ta' 20 f'Bonn fit-13 sa 18 ta' Novembru tas-sena l-oħra. Għandkom id-dokumenti ta' laqa wkoll, inkluż ir-rapport mid-delegazzjoni għal 23 sessjoni il-konferenza tal-partijiet. Fil-15 ta' jannar tnejn fis-7 u nofs ta' wara nofsinhar se jkun eh, Laqgħa tal-koordinaturi straordinarja miftuħa l-membri kollha MV biex ikun hemm skambju mal-Ministru Nikola Ullo, il-Ministru Franċiż għall-Ambjent biex niddiskutu affarijiet par riżultati tal-One Planet Summit suġġetti wkoll tal-biodiversità, il-klima, is-seba programm ta' ħidma u l-ekonomija ċirkolari. Fil-25 ta' jannar suppost kellu jkollna laqa wara nofsinhar din imħasra. Però s-sessjoni ta' filgħodu se tiżvolġi jekk kif pjanat. Dwar il-bidliet fis segretarjat tal kumitat nixtieq nilqa l bożi Ċamatiċ amministratur mis-segretarjat tal-imko issa inaqdet magħna mill-ewwel ta' jannar. Nilqawha. Allum għandkom interpretazzjoni f'21 lingwa bħassoltu il file disponibbli elettronikament ukoll. Issibuh fl-meeting. il laqgħa tagħna se tkun web streamed ukoll. Aħna kellna laqgħa tal-koordinaturi fit-13 ta' Diċembru. Ir-rakkomandazzjonijiet ġew ċirkolati b'mod elettroniku u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, allura r-rapport jista' jiġi mitqies bħala adottat. Jekk m'hemmx adozzjonijiet, eh, eh, jekk m'hemmx oġġezzjonijiet sa tmiem il-laqa, il-minuti tagħna mill-11-12 ta' Ottubru, 23 ta' Ottubru ukoll jistgħu jiġu approvati. Issa naħdu għall-ewwel punt tagħna fuq l-aġenda. Oġġezzjoni skont regola wieħed u sitta l-użu tal-bisfenol fil-verniċi u l-coatings maħsubin biex ikunu f'kuntatt mal-ikel. Għanna sensiela ta' korrapporters pas-soltu nibda billi ngħaddi l-kelma l-Sur Housling. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal nochmal. Äh, Grazie, kollegi. L-għonet is sena tajba. Dan huwa punt importanti ħafna li se nindirizza llum. Irridu nieħdu deċiżjoni dwar jekk direzzjoni ġejjina għal kummissjoni fuq il-bisfenol hix direzzjoni tajba jew inkellek għandix inkunu aktar disciplinati. Jaf ċerti elementi pozittivi li se jnaqsu għal riduzzjoni, però naħsbu l-Kommissjoni għandha tagħmel aktar il bisfenolej għandu jiġi projbit għal kollox, speċjalment meta niġu għal materjal f'kuntat mal-likel hemm bżonn azzjoni veloċi wkoll meta nqisu l periklu ta' din is-sustanza m'hemmx għalfejn idħol fid-dettall. Kien hemm ħafna studji dwar dan is-suġġett ukoll il-bisfenol A u endocrine disruptor eh, ħaġa ċara din u bħala tali jaffettwa s-sistema immunitarja u li siġej ukoll ta' ċara din ukoll fl-2017 ukoll ġie rikonoxxut bħala sustanza li tħasbek Memx għalfejn nidħol fil-konsegwenzi partikolari lanqas marbutin mal-użu ta' assistenza, ta' sostanza nuqqas ta' fertilità, per eżempju, tfixkil fis saħħa ta' tfal, problemi ċirkolatorji, kardijaċi. Għanna bżon allura proibizzjoni assoluta b'mod li innaqsu jew neliminaw ir-riski Il-Kummissjoni qed tgħidilna li diġà projbita sostanza għall-ikel ta' tfal u għal ċerti affarijiet ukoll. Hemm ċerti gruppi li rridu nħarsu aħna, però dan mhux biżejjed. Xi benefiċċju mill-ħarsin minħabba riskju oħrajn ma jibbenefikaw xejn, pereżempju n-nisa tqal, it-tfal, għalfejn ma nix niproteġuhom il-dawn. Min qed jgħid li t-tfal jistgħu jixorbu minn ċertu tipi ta' tazzi biss. Għalfejn ma nkunux aktar konsistenti neħdu azzjoni deċiżiva. Hemm ċerti gruppi ta' riskju u naħseb li kull min huwa espost għandu jiġi protett. Mhux biss nies li jkunu f'kuntat ma' din is-sustanza, hemm ukoll endocrine disruptors oħrajn. Jista' jkun hemm effett cocktail ukoll bil-parabens pereżempju fix-shampoos. Jkun hemm BPAs oħrajn ukoll fil-lanet, fil-bottijiet u tispiċċa b'dan l-effett cocktail. Però dan mhux qed jiġi konsidrat fil-proposta tal-Kummissjoni mbagħad. Għaldaqstant, naħsbu li hemm bżonn nieħdu passi aktar deċiżivi, mhix biss kwistjoni dejn ta' nafsu l-bottuna tal-paniku, il-Kommissjoni qed taġġixxi, però dan huwa biżejjed. Bħala Parlament. Aħna ħadna passi ulterjuri, ħriġna bi proposti ulterjuri, kellna votazzjoni wkoll fuq l-implementazzjoni ta' regolamentazzjoni fuq il-materjal ta' kuntat eh, mal-likel u kellna maġġoranza kbira biex nabolixxu dawn il-BPAs. Issa għalfejn ma nistgħux nagħmlu l-istess ħaġa f'dan il-każ. Fatt ta' stati membri wkoll ittieħdu passi ulterjuri, Franza għandha proibizzjoni assoluta pereżempju. Eh, kien hemm konsistenza hemmhekk. Imbagħad li rridu naraw huwa dan ukoll jekk għandek 73 sostanza differenti li jistgħu jintużaw xi wħud minnhom huma aktar għaljin jew mhumiex daqshekk aċċessibbli u x'inhu però alternattivi jeżistu naħseb għandha tittieħed azzjoni serja għandna nsibu sostituti għal BPAs u sostanzi oħrajn, pajjiżi oħrajn. Naħseb aħna il-Parlament għandna nuru x'għandna nagħmlu, irridu nkunu progressivi m'għandniex nagħmlu kif qed tagħmel il-Kummissjoni. Dak li proponiet il-Kummissjoni ma naħsbux li huwa biżejjed u għal daqstant nixtiequ neħdu pass ulterjuri. Issa aħna ma nixtiequx naħlu wisq ħin u ngħidu li aħna kuntenti ma dak li qed proponi il-Kummissjoni. Aħna nibqgħu ngħidu li rridu nkunu aktar deċiżivi ma nistax ngħidu nofs proibizzjoni. Irridu nagħmlu aktar. Kemm għandna bżonn aktar studji biex ikonna prova li hemm riskju. Irridu nqisu l-ambjent u s-saħħa tagħna dan huwa l-obbligu tagħna appoġġjaw din ir-riżoluzzjoni. Grazzi għandi lista ta' kelliema li jixtiequ jitkellmu. Issa l rapporter li jmiss is-sur Balas. Grazzi ħafna. Jiena naqbel ma din l-oġġezzjoni, ħanejt għaliex. Għax l-ewwel net hemm żball f'dak li qed tipproponi l-Kummissjoni din qed tgħid li għamilna progress f'dak li qed nagħmlu għax nimmiraw il-projbizzjoni tal-bisfenol eh, A għal tfal. Ġifiri, jekk aħna ma nimmirawx ukoll in-nisa tqal u anki tfal ftit ikbar eh, għal xejn kunu qed nagħmlu dan, ġifri dan huwa żbal. Umbagħad problema oħra li iktar gravi fl-opinjoni tiegħi, kommissjoni qed tgħid se niżlu il-ceiling iġifieri ngħidu li jrid tkun hemm ċertu doza, ħan niżluha id-doza. Imma dawn il- Dawn l-endocrine disruptors um, jaħdmu u kol għak ikunu f'dozi zar. Ġifiri, meta jkunem assoċazzjoni ma' kimika oħra, ikollom effetti ħzina u kol. Ġifiri, musa nimxu xej eh, din il-proposta. U għaliex qed tedinna il-Kummissjoni sa veru l-EFSA ħarġet l-istudju xjentifiku istess imma din tal-aħħar qed tgħid li anki dan l-istudju issa antik li ehm, madux aġġornat u bdiet tagħmel studju ġdid u fil-istadju tal-konsultazzjoni pubblika ġifli se tispiċċa din is-sena. Għalhekk verament aħna sorpriżi li l-Kummissjoni qed trid tieħu miżuri fuq eh, xi studju xjentifiku li diġa issa madux validu għawnek għaw għaw għaw zbalta eh, anki ta' kifet nifmu l-affarijiet li għandu jinkwetana. U biex nala nishtiq ngħid li l-Kumitat ta' l-Ambjent aħna aħna ġifiri irridu nieħdu pożizzjoni fuq il-fatt li il-Kommissjoni trid tibqa' loġika u trid tara li jiġu projbiti kompletament dawn id-disruptors Imma fuq il-bisfenol A nistaw nimxu għax nafu il-dannu li jagħmel. Aħna pala komitat ta' eh, l-MV irridu verament nieħdu pożizzjoni jekk ma nagħmlux dan aħna ma nistgħux inkunu effiċjenti fuq dan il-punt pala Parlament. Grazzi. Grazzi l-kellim li jmiss. President, pardon. Grazzi ħafna, Signora President. Ma konċa fl nitkellem issa fil-fat. Iva, jiena il-firmajt din l-oġġezzjoni anki li ressa sur Housling ilna nejdu issa li l-Komissjoni xol taħħa mux qed ikopri kollox fuq l-effett tal dawn il fuq dawn id-disruptors nafu iġifiri li għal pakketti anki bil-plastik rridu naraw u koll l-ammont ta' dan din il-kimika li nsibu fil-bottles tal-baby per eżempju li kunu tal-plastik hemm ukoll nies oħra li eh, għandhom interess, il-tfal li għandhom iktar minn tliet snin, in-nisa tqal, in-nisa li jkunu qegħdin ukoll li jkunu qegħdin iredda. Jiena naħseb li l-proposta tal-Kommissjoni hija mod ta' kif terġa tippermetti sustanza kimika li ġib dannu. Imma għadna nisimaw isu il-Kummissjoni mhux qiegħda ġornata qed tibbaża kollox fuq l-ewwel studju tal-EFSA u qed tgħid li l-bisfenol A mhuwiex periklu għall konsumaturi ma l-affarijiet inbidlu. Il-konklużjoni kif għedna mhijiex issa aġġornata fil-ġunju tal-sena l-oħra l-esperti tal-istati membri reqalu li l-bisfenol A għandu eh, huwa uh, kimika li għandha tinkwitana ħafna. Ġifri li għandha dannu fuq il-saħħa tal-bniedem. Jekk Ġifri għamnek l-qas bistanna na jkonna xiku forma ta' kontroversja pal manna pal glajsofejt per eżempju. Imma il-Kommissjoni kella iż-żomm ukoll ma dak li qed tgħidilha l-efsa u tipprojbixxi din il-kimika fil-containers kollha. Hemm ħafna u ħafna studji li speċjalment fl-Istati Uniti li tjuri li dan din il-kimika għandha effett ukoll fuq l-annimali fil-laboratorji pereżempju. eżempju u qed ngħidu li eh, isna fl europa biss l-Aġenzija ta' Sanità qegħdin lura irridu eh, noqogħdu attenti isna nagħmlu pass il qudiem u tnej lura fil-Kumitat ta' l-Envi hemm bżonn nieħdu pożizzjoni u nikkonfermaw il-vot ta' Ottubru 2016 u nikkonfermaw dak il-vot. Ma jistax ikun li morru l lura fuq dak li deċidejna minn dak iż-żmien. Grazzi ħafna, Signor President. Uh, um, Naddu issa shadows Colin Langen. L-għonet, issa sena tajba l-kulħat. Jina, naqbel ma dak li għadna kif smajna. Pero mxie affarijiet li ma naqbilx dwarhom. Il-Kommissjoni ħaddet pass fil direzzjoni tajba il-Kummissjoni ta' istruzzjonijiet lill-EFSA biex b'mod awtomatiku issir attiva biex ikun hemm sejbi ġodda. Qegħdin jistennew l-istudju issa u mill-Amerika wkoll kien hemm ukoll reviżjoni dettaljata li se tkun possibbli fl-EFSA kol u preferibbli li issa jittieħdu dawn il-passi fl-immedjat b'limit values aktar stretti. U naraw x'inhu jsir b'dawn il-coatings verniċi mbagħad naraw x'ikun meħtieġ fil-ġejjieni. Il-PPE ma jaqbilx ma din il-kontradizzjoni. U xi ħaġa li xtaqt insemmi wkoll għandi mistoqsija l-Kummissjoni. Kien hemm studji fil-Kummissjoni dwar x'inhuma il-konsegwenzi tar-regolament fuq il-projbizzjoni tal-BPAs fi Franza. Grazzi. Onorevoli Xaldemuzi. Grazzi għannom ta' l-essendi. Nishti namra ċara li l-kom il-kol mill-bidu dejn il-grupp essendi u għafavur proibizjoni totali fuq l-PA u endocrine disruptors oħrajn eh, fil-materjal ta' kuntat ma' li keltana kif ukoll prodotti li nużaw ta' kuljum. Nittama li Fimtu għadin, favur proibizzjoni totali. Aħna naħsbu li l-PPA hija sostanza perikoluża importanti li ma tkunx f'kuntat ma l-ikel tagħna u ma naħsbux li l-Kummissjoni Ewropea għandha proposta b'saħħetha biżejjed, aħna rridu nkunu ambizzjużi aktar. Però il-grupp SND ma jappoġġax L-oġezzjoni għaliex aħna m'għandniex żewġ proposti qudiemna illum, m'għandniex wieħed mill-Kummissjoni u ieħor li tigna l-opportunità li jkollna proibizzjoni totali, jekk qegħdin ngħidu iva l-oġezzjoni, nispiċċaw biex ma jkollniex proposta mbagħad, ma jkollniex leġiżlazzjoni. U dan ikun ifisser li ma nkunux nistgħu inħarsu l-tfal tagħna bil-proposta mill-Kummissjoni għalkemm mhix ambizzjuża biżejjed f'sitt xhur inkunu nistgħu nħarsu l-tfal tagħna viżavi dawn il-BPAs f'ċerti materjali. Għalkemm pass eh, żejr ħafna nasbu li huwa pass fid-direzzjoni tajba. Mhux se nappoġġjaw din l-oġġezzjoni allura għax naħsbu li huwa importanti li jittieħed tal-inqas dan il-pass żejr. Però huwa importanti wkoll il-Kummissjoni tkun aktar ambizjuża fil-ġejjieni. Pereżempju, huwa importanti meta napprovaw il-Kummissjoni l-ġdida wara l-elezzjoni tal-IP nitolbuhom biex joħorġu bi pjan u naraw kif nistgħu neħilsu minn dawn is-sustanzi fil-materjali jkun f'kuntatt mal-ikel tagħna. Però illum għalina ir-raġuni għalfejn mhux qegħdin nappoġġaw l-oġġezzjoni hija l-ewwel nett għaliex aħna nemmnu li huwa importanti li nibdew inħarsu l-tfal tagħna. Min issa u dan nistgħu nagħmluh fi żmien sitt xhur jekk ikun hemm oġġezzjoni ma nafux meta l-Kummissjoni tista' toħroġ bi proposta oħra. Ja fid dum is-snin. Jiġifieri aħjar pażżejr fid-direzzjoni tajba. Naħseb li huwa importanti wkoll jekk din il-proposta tgħaddi lill-Kummissjoni Ewropea b'mod regolari tirrapportalna hawnhekk fil-flippi dwar l-implementazzjoni tar regolament b'mod li naraw pereżempju kemm il-pajjiżi qegħdin eh, jagħmlu azzjoni f'waqta, però l-oġġezzjoni li ma nistgħux nappoġġawha għaliex bekk nkunu qegħdin nħarsu inqas l tfal fl-immedjat, però għalġejjieni projbizzjoni totali. Grazzi ħafna. Mm, Onorevoli Julek mill-Kummissjoni. Iva, grazzi, President, insellem il-kulħat. Kwistjoni waħda li naqbel dwar ma' Sur Heusling hija li qegħdin iddiskutu punt importanti hawnhekk illum. Dan huwa minnu iva. Bħala x'inhu l-kej xinu l-miżura tagħna eh, aħna naħsbu li bħala kontenut din hija xi ħaġa sostanzjali u se tejjeb b'mod konsiderevoli s-sitwazzjoni attwali b'mod immedjat. Jekk ġifieri tgħaddi din, nixtieq infakkar ukoll li t-tlet punti ewlenin fil-leġislazzjoni huma li hawnhekk għandna limitu aktar stret tal-ammont ta' bisfenolej li jista' jimmigra mill-materjal ta' kuntatt għal ġolli kell. Iċ-ċifri semmew qegħdin imbaxxu dan il-livell minn 0.6 għal 0.05, jiġifieri aktar minn għaxar darbit inqas. Dan abbażi ta' risk assessment tal-EFSA li ġie votat però abbażi wkoll ta' konsiderazzjoni toħrajn minn naħa tal-Kummissjoni. Apparti minn dan estendejna l-ambitu wkoll dan huwa importanti ħafna wkoll lil mill-plastics biex ninkludu wkoll is-sors ewlieni u l-użu tal-bisfenol fil-materjal ta' kuntatt mal-ikel ġil coatings, ġifiri, verniċi, etc. għal lanet li tixrob minnhom u dan huwa jista' jgħin ukoll biex jitnaqqas il-kuntat mal-bisfenol A u isna wkoll restrizzjonijiet fuq livell nazzjonali di semmi dik franċiża u applikajna wkoll il-miżura ta' prekawzjoni biex nip biex nipromuov biex niprojbixxu l-migrazzjoni tal-bisfenol A fil flikel atrabi u tfal żgħar kontribuzzjoni importanti. Il-Kummissjoni ovvjament konxja mill-ħidma kollha li saret mill-2015 inkluż min-naħa tal l-Aġenzija Kimika Ewropea għal bisfenol A. U kif issemma diġà l-evalwazzjoni li tagħmel l-eka huwa differenti mill-ħidma tal-EFSA għaliex l-EFSA eżaminat ukoll l-effetti ta' endokrin fil-bnedmin u l-eka ma' isiġ l-effetti fuq is-sistema monetarja. L-EFSA eżaminat ukoll l espozizjoni għal bnedmin għal bisfenolej u allura ċans li l-effetti kollha isseħħu fil-bnedmin. Il-livell ta' sigurtà imsejjaħ it-tolerable daily intake tal-EFSA iqis il-proprietajiet ta' endocrine disruptor tal-bisfenol A Brabta ma xi tħassib li semma fl-abbozz għal-mozzjoni ta' riżoluzzjoni, aħna nafu li xi bisfenolej jista' jinstab f'ċertu karti riċiklati u jista' jintuża wkoll fl-ikel bħala xi ħaġa però mhux intenzjonata. L-istra maġġoranza tal bisfenolej A hawnhekk però jintilef waqt il-proċess ta' riċiklaġġ u produzzjoni u l-livelli x'aktarx jonqsu meta restrizzjoni fliju fuq il-bisfenol A u thermal paper jidħlu fis-seħħ fl-2020. Punt importanti wieħed u dan semma wkoll u l-azzjoni mittieħda diġà minn xi stati membri u l-industrija wkoll. Kif qed aktar kmieni semmit Franza, però kien hemm ukoll restrizzjonijiet fid-Danimarka, l-Iżvezja u l-Belġju u dawn ġew mitqisa meta l-Kummissjoni ħarġet bil-miżura tagħha konxi ta' xi xogħol għaddej mill-industrija biex eh, ma jintużax aktar il-bisfenol A, però um, huma l-istati membri li eh, imponew projbizzjoni, però jeżistu problemi inkluż ukoll nuqqas ta' sustanza oħra li tista' tieħu post il-bisfenol A għal xi prodotti. Sissa ma tantx kien ma tantx evalwazzjoni tar-riskju fuq alternattivi oħrajn, ġifieri l-element ta' sigurtà mhux magħruf eh, għalihom dawn u l-projbizzjoni Franċiża dan tqisu wkoll għaliex fil-fatt ma taplik ma japplikax għal materjal industrijali u tammir użat fil fil-proċessar ħażna u trasport tal ikel bħat tankijiet pereżempju ċertu tagħmir u apparti minn hekk m'hemmx projbizzjoni fuq bisfenol A miżjud b'mod mhux intenzjonata qegħdin nitkellmu dwar il-karta riċiklata, eċċetera. Kien hemm mistoqsija dwar jekk il-Kummissjoni ikkonsidrax l-effett tal-miżura tal-Kummissjoni fuq il-miżura Franċiża. Il-miżura Franċiża kif qed mhix projbizzjoni totali, Il-Kummissjoni ovvjament se tkellem lill awtoritajiet Franċiżi biex tara jekk hemmx duplikazzjoni jew eh, ħsieb mill-Franċiżi biex jagħmlu reviżjoni tal-miżura tagħhom u bbażi ta' dan se jkun hemm evalwazzjoni ta' kemm hemm differenza u duplikazzjoni li huwa importanti f'dan il-kuntest u naħseb li dan irridu naċċennawh u anki konklużjoni tiegħi din aħna għadna d-dejjin il-Kommissjoni tat mandat l-EFSA biex tagħmel evalwazzjoni sħiħa tal-bisfenol A. Eh, L-EFSA dal-waqt tibda biex xogħol tagħha u l-EFSA qed tistenna r-riżultat ta' din l-evalwazzjoni sħiħa sa tmiem l-2019. Jiġifieri sa dak iż-żmien l-EFSA se tkompli taħdem b'mod effettiv ħafna fuq dan is-suġġett u ovvjament il-Kummissjoni tkompli taġixxi fil-ġejjien skont il-ħtieġa anki għabbażi ta' studji ġodda tal-EFSA. Ġifieri għadna għaddejjien aħna biex nikkonkludi il-miżura hija konformi u tirrispetta l miri tar-regolament, speċjalment biex niżguraw li jkun hemm livell għolli ta' protezzjoni ta' bnedmin saħħa tal-bniedem u sigurtà wkoll tal-bniedem. Il-miżura kif inhi bħalissa infakkarkom sabet l-appoġġ ta' 27 minn 28 stat membru meta kien hemm votazzjoni fil-Kumitat Permanenti f'Settembru u naħsbu li jekk dan l-abbozz ma jgħaddix f'dan il mument dan se jkun ta' detriment tal konsumaturi Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. U dan jikonkludi din id-diskussjoni fuq din l-oġġezzjoni. Il-votazzjoni se tkun aktar tard, anzi issa. Għaliex se ngħaddu għal punt li jmiss il-votazzjoni elettronika. Nittama li ħejjejtu il-voting cards ta'kom.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 Okay, so we are voting on... Uh, mela għadin nivotaw fu l-oġġezzjoni fil-konfront tal-bisfenol A. Votazzjoni elettronika din. Il-votazzjoni miftuħa. Did everyone voted? Kulħadd ivvota. Il-voti mhux qed narhom. much? Okay, everyone voted, then vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. U l-aħħar votazzjoni wkoll. Abbozz ta' rekomandazzjoni biex ma jkunx hemm oġġezzjonijiet fil-konfront tal-abbozz tar-regolament tal-Kummissjoni brabta mar-Reġistru tal-Unjoni. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Adottata. Ad u dan jikonkludi sessjoni ta' votazzjoni. Il-punt li jmiss jibda dal-waqt. il kummissarju Stiljanidis eh, se jkun fostna. Ġifri bqaw hawnhekk għall-iskambju ta' opinjonijiet li se jkollna xi minuti biss, grazzi.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

We are on time, Uh, dear, dear colleagues... Um, Esis kollegi, nistidinkom tiħdu Poskom u nishtiq nilqa fisimkom il-Kummissarju Stiljanidis et iżur il-kumitat tagħna lum għandna l-pubblikazzjoni tal-proposta li nemendu il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili suġġett illi huwa importanti ferm għalina bħala membri tal-Kumitat ta' l-Envi u anki bħala ċittadini Ewropej minħabba dak li qed jiġri madwarna minħabba d-diżastri biex bekk aħna ikonna reazzjoni aħjar f'termini tal-mekkanizmi li għanna biex niprevjenu u nindirizzaw dawn id-dizastri naturali u situazzjonijiet oħra. Minna aktar dawmin nad il-kelma l-Kummissarju. Umbat għandi il-lista tal-kellima. Għanna konna ovvjament il-mistoqsijiet u jkonna dibattitu interessanti nil-għawk mill-ġdijt u fidek kik joġbok. Eh, President kollegi, qabel xejn is-sena tajba, l-izbaħ xewqat li l-kom u l-familji ta'kom. kif il-Sinjura Prezidenta ta' kif semmiet aħna qegħdin hawnhekk illum biex nagħmlu skambju ta' femmiet dwar il-proposti tagħna dwar rescue. Jiena diġà tajt ma' diversi minnkom individwalment u dinja l-ewwel żjara tiegħi għal kumitat tagħkom. Grazzi ħafna l-istadina ġentili tagħkom. Jiena grat għall interess tagħkom l inizjattiva tagħna tal-Kummissjoni biex insaħħu il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea biex noħolqu il-programm Rescue u napprezza illi jintom minnu fih ħattu azzjoni fuq il-proposta tagħna. Eżis kollegi, il-ħin hawnhekk huwa essenzjali. Il-priorità tagħna, il-priorità konġunta tagħna hija li insaħħu il-mekkanizmu malajr kem jista' jkun biex nagħmlu prevenzjoni, biex inħejju u anki inwieġbu għal situazzjoni ta' diżastru. Fuq kollox insalvaw il-ħajjiet u anki lejxin għaċ-ċittadini Ewropej tagħna għall-interessi tagħhom u ovvjament ukoll biex inħarsu l-ambjent. Għaliex, sfortunatament, Il-dizastru naturali li jmiss huwa wara l-bib. Illum. Intom tafu, ferm aktar minni, għaliex intom għandkom ċertu esperjenza bħala membri tal-komitat, illi ma nistawx ninjuraw il-fatt illi l-btil fil-klima hija xi ħaġa li tisseħ issa. Ma nistawx ninjuraw l-effetti devastanti ta' din il-bidla u din imiex kwestjoni ta' fake news u ninsisti fuq dan il-punt. Arar ektar intensivi u ta' sekwiet mal-temp nixfiet u nirin fil-foresti. Xi kultant f'diversi pajjiżi l-istess waqt nafu illi dawn id-diżastri ma jifqux il-frontieri. L-ewwel. Dizastri naturali ovvjament jagħmlu impatt fuq il-persuni, fuq il-lejxin tagħhom, il-proprjetà tagħhom, is-saħħa u s-sigurtà ta' ċittadini tagħna bekk huma essenzjali. U allura hekk ukoll is-setturi ekonomiċi vitali tagħna ġifiri, ix-xogħol fil-foresti, is-sajt, l-agrikoltura biex nsemmu xiftit ftit minn dawn is-setturi. It-tieni, diżastri naturali mbagħad jagħmlu impatt fuq l-ambjent u fl-istess waqt ukoll hemm impatt fuq il-biodiversità. L-ekosistemi huma vulnerabbli għal bidliet kritiċi bħal dawn. Speċijiet ta' annimali u ta' pjanti bekk qed jissiltu biex jadattaw. It-tielet. Rajna kemm il-darba illi dawn id-diżastri naturali mbagħad jagħmlu impatt fuq il-wirt kulturali. Siti kulturali huma sposti għal temperaturi mhux tas-soltu, l-umidità, xita u anki naraw il livell tal-baħar dejjem jola. U allura, eżis kollegi, għal dawn raġunijiet kollha, jiena ikolli ninsisti illi t-tibdil fil-klima mhijiex kwistjoni ta' fake news. Din hija realtà tagħna li hija ġdida u sfortunatament tanna xaret xi ħaġa issa normali. U kulħadd il-mexxejja kollha tad-dinja jridu jarfu din ir-realtà diffiċli. Bekk bħala Unjoni Ewropea għall uffiċjali Ewropej diġa qegħdin niffukaw u ninsistu fuq il-ftehim ta' Pariġi. Dan huwa l-uniku mezz illi nindirizzaw din il-bidla l-kbira fil-ħajja tagħna. ħadd ma jista' jeħlisa mill-bidla fil-klima. Mit-tramuntana sa nofsinhar, mill-levant punest punent m'hemmx differenza. Fuq CNN, BBC World, u l-medja kollha smajna dwar l-arar terribli f'Kalifornja, f'Texas. Kullim kien. Jena raw il-kontinent tagħna issa tal-Ewropa fl-2017 Kellna sena drammatika. Kien hemm nirien fil-foresti bla preċedent fil-Portugal, Kroazja, Spanja, Franza, l-Italja, l-Greċja, San Sitra fl-Irlanda, Montenegro, l-Albanija u t-Tunezija. Sentejn ilu, tafu? Kellna nirien bħal dawn anki fil-Greenland, Kienet ċaġa unika din li ikonna nirin bħal dawn dan il-pajis. L-istess waqt, mbagħad għandna l-uragan Ophelia fir-Renju Unitu l-Irlanda kol wassal għal arar severi. Mbagħad kellna mal tempikra ħafna fi Greċja, Ġermanja, Polonja, Repubblika Ċeka u l-Albanija. Dawn huma diżastri illi laqtu mijiet ta' ħajjiet. Bekkenna u kol sarat massivi ekonomiċi, soċjali u ambjentali, l-istatistika qed tissuġġerixxi li kważi 10 biljun euro huwa l-ammont ta' ħsara għall-Ewropa fl-2016. 10 biljun euro. Eżis kollegi, id-disastri naturali bekk saru aktar ta' sikwit u aktar ukoll intensivi fl-effett tagħhom. Isiru fl-istess waqt u bekk naraw li dawn l-effetti huma wkoll effetti li ma konux nistgħu niprevedu u bekk għajkonna mbagħad emerġenzi illi tassew u l-kapaċitajiet nazzjonali anki fil-pajjiżi l-kbar, stati membri l-kbar. Diżastri naturali ta' dan l-aħħar ukoll qegħdin juru illi azzjonijiet eżistenti ta' prevenzjoni u ta' tejjija mhumiex biżejjed nistgħu wkoll naqblu illi dina hija sitwazzjoni li mhijiex aċċettabbli għall-Ewropa illi tixtieq tipproteġi l-ċittadini tagħha. Bekk irridu nadattaw ruħna għar-realtà ġdida. Nħejju ruħna ħjar biex inkunu nistgħu inwieġbu u nipprevenu dawn l-effetti. Kif semma wkoll Jean-Claude, irridu l-Unjoni Ewropea toffri aktar mill-kondaljanzi meta ikonna każijiet ta' diżastri naturali. Il-mekanizmu ta' protezzjoni ċivili attwali kiseb ħafna riżultati bħala kummissarju responsabbli jiena kburi ferm bis-sistema attwali għaliex jiena rajt bajnejja dak li ksibna minħabba din is-sistema strutturi bħal dawn tal-mekanizmu attwali huwa wkoll bazat fuq il-kontribuzzjoni volontarji tal-Istati Membri tagħna u jiena grat ferm lil dawk il-pajjiżi kollha l-Istati Membri kollha illi urew solidarjetà lill oħrajn minijiet ta' emerġenza. Iżda. Din is-sistema volontarja issa laħqet il-limiti tagħha. U dan għam minħabba l-effetti il-ġodda tal-bidla fil-klima. U dan u kol. U dan u punt li xtaqt. Nerġa nsemmiħ. Għadin u kol nifacċaw kriżijiet multipli fl-istess ħin f'diversi pajizi. Fl-2017 kien hemm talbiet għal għajnuna illi baqgħu ma ġewx imwieġba. Ġifieri 10 minn 17 il-talba matul l-istaġun ta' nirien fil-foresti ġew imwieġba b'mod sħiħ. Xi kultant l-għajnuna waslet, però ferm aktar tard wara l-emerġenza. Jiena rajt tagħna kollu bajnejja u kienet esperjenza kera ħafna bħal uffiċjal tal-Unjoni Ewropea Matul il-nirin li kienem fil-Portugal is-sena l-oħra, f'Ottubru, sansitra pajjiżi li kellhom rekord b'saħħtu ta' solidarjetà ma setgħu xiegnu. Dan għaliex kienu wkoll maħnuqa mill-sfidi li kienu qegħdin jindirizzaw lura f'pajjiżhom. U minn din l esperienza kera tal-Portugal aħna mill-ġdid intbaħna illi l-Ewropa teħtieġ illi iżid e, tweġiba kollettiva tagħna għal diżastri bħal dawn. Bekk. F'Novembru il-Kummissjoni Ewropea iddeċidiet illi issaħħaħ il-mekkaniżmu ta' protezzjoni ċivili u toħloq rescue. U nirringrazzja lill kollegi fil-kulleġġ għaliex votajna mod unanimu favur din il-proposta. Ħafna fostkom diġa huma familjari ma' dawn il-proposti. Iżda, permettu li nisħaq punt kruċjali. Għalix diġa bdejt diversi laqat u zjarat li sati minn Britana u xtaqt niċċara xie punti li forsi mux qed jiftemu, suppost. Rescue mhux se jħu post dak li l-istati membri diġà jagħmlu. Ir-responsabilità enija f'każijiet ta' diżastri naturali tibqa' fidejn l-istati membri tagħna. Bekk, Rescue se jgħin l-isforzi tagħhom fejn u meta jkun hemm il-bżonn. Meta l-kapaċitajiet nazzjonali u risorsi nazzjonali ma jkunux biżejjed fi klim ieħor. Rescue ikun safety net. Meta aħna naraw li konna każijiet straordinarji, emerġenzi, każijiet eċċezzjonali kifet meta l kapacitajt nazzjonali ma jkunux bizzejiet, Bekk. Din hija is-solidarjetà Ewropea fil-prattika. Meta ir-riżorsi nazzjonali Umbat ma jkunux bżejiet. Issa, fil-qosor xtaqt niprezenta il-proposta dwar Rescue. Rescue huwa struttura ibbażata fuq żewġ pilastri. Dawn huma żewġ pilastri li huma bilanċati u jiddependu reċiprikament fuq xulxin. Bekk xtaqt nifoka fuq din ir-rabta b'saħħitha bejn il-solidarjetà u r-responsabilità It-tnejn huma importanti bl-istess mod għaliex irridu nammettu illi s-solidarjetà iġib magħha responsabilità. Din hija konvenzjoni sieħa tiegħi. U qed ngħidlek mill-esperjenza tiegħi f'dan is-settur partikolari. Mela l-ewwel pilastru. Rescue. Naraw illi bekk l-Unjoni se jkollha l-kapaċitajiet tagħha biex twieġeb għal diżastri taħt il-kmand u l-kontroll tagħha fi tliet livelli tal-istruttura ta' piramida. Diġa allokajna din is-sistema, iva. Mod parallel imbagħad se nżidu l-inċentivi finanzjarji l istati membri biex bekk il-kapaċitajiet tagħhom ikunu disponibbli għal oħrajn. Se ngħidu l istati membri biex iżommu jagħmlu adattament Ta u anki kun hemm ukoll attività ta' trasport għal kapċejt nazzjonali u risorsi meta dawn ikunu fil-bżonn. U bekk għandna dan il-pool ta' protezzjoni ċivili fl-Ewropa u din hija ġabra li tkun kol fuq livell volontarju. Issa, it-tieni pilastru tal-proposta prevenzjoni u tħejjija. U din hija sessjoni personali tiegħi. Mingħajr il-prevenzjoni u tħejjija ma naslu mkien. Ek neħtieġu sforzi ta' prevenzjoni u tħejja pjanati kif suppost jekk irridu nindirizzaw id-diżastri naturali b'mod komprensiv. X'tat intikom eżempju. Il-bira, kena istitut illi jagħmel riċerka fuq l-impatt tal-klima fil-Ġermanja, istitut renomat, pubblika riċerka dwar iż-żieda tar-riskju tal-arar minħabba bidliet fil-xejrit tax-xita. U r-riċerka turi li sforzi ta' adattament huma meħtieġa fuq livell dinji, partikolarment fl-Ewropa u fl-Ewropa ċentrali. L-adattament ment Aziz kollegi fisser illi jrid ikollna il-prejiet prevenzjoni u anki tħejja. Illum għandna kważi l-ebda rwol fil-prevenzjoni u tħejja bħala istituzzjoni Ewropea. Ħafna drabi ma nafux jekk l-Istati Membri jagħmlu hekk, però rridu nkunu ċerti illi l-Istati Membri ikollhom pjanar illi kum saħtu f'termini tal-evalwazzjoni tal-riskju u l-mitigazzjoni tal-riskju biex bekk ikollhom pjanijiet ta' amministrazzjoni innovattivi u flessibli u nixtiequ illi nafru appoġġ f'din id-direzzjoni biex bekk l-Istati membri kollhom kultura komuni ta' prevenzjoni u tħejjija. Aħna se nofru il-kapaċitajiet tagħna permezz ta' twaqif ta' netwerk ta' arfin dwar il-protezzjoni ċivili fuq livell tal-Unjoni Mbagħad. Il-parti l-oħra tal-proposta tagħna dwar it-tejja prevenzjoni. Mod effettiv u effiċenti kif nemmen, fondi strutturali u ta' investiment jistgħu wkoll joffru appoġġ essenzjali lill-isforzi tal-Istati Membri tagħna għal ġestjoni tar riskju u tnaqis ta riskju li huma essenzjali għal prevenzjoni tejja. L-esperjenza kollha tagħna diġà turina illi neħtieġu din il-koordinazzjoni fost fondi differenti Ewropej biex bekk l-istati membri tagħna nagħtuhom aktar inċentivi dwar il-prevenzjoni u tħejja. Ċertament, l-istati membri jeħtieġu wkoll li jkollhom appoġġ permezz ta' l-istrumenti u linji ta' politika kollha tal-Unjoni, pereżempju l-ambjent, il-klima, is-saħħa u r-riċerka huma fil-fatt eżempji. L-aħħar iżda mhux lanqas. Rescue hija wkoll xi ħaġa li għandu x'taqsam l-ekonomiji ta' skala u definizzjoni ta' dan. Kemm fuq il-kapaċità ta' tweġiba, iżda anki fuq livell ta' tħejja. U allura rescue tiffoka fuq effiċenza massima bl-inqas burokrazija. Eżis kollegi. Rescue et Jurina illi aħna nampen biex insaħħu l-appoġġ tal-Unjoni għal-ċittadini tagħna meta emerġenzja u diżastri naturali jkunu qegħdin jeddu il-ħajja l-proprjetajiet u l-ambjent Ewropew. Naf illi ħafna foskom diġà u rew l-interess tagħhom u l-appoġġ għal dana kollu u jiena wkoll grat għal mod kif il-qajtu eh, dawn il-pjanijiet fl-aħħar plenarju fi Strasburgu u anki bekk għandna wkoll it-tnedija tal-proċedura leġislattiva mhux sigriet illi diżastru ieħor jista' jolqotna f'kulunkwa ħin. Bekk huwa essenzjali illi aħna insaħħu il-mekkaniżmi tagħna u dawn jibdew jaħdmu malajr kemm jista' jkun. Jiena nixtieq nirringrazzjakom mill-ġdid u issa nieħu pjaċir nisma l-kummenti tagħkom, is-suġġerimenti tagħkom u nilqa l-mistoqsijiet tagħkom. Jiena tassew nemmen illi l-kol kemm aħna għandna l-istess tħassib u bekk għandna bżonn sistema bħal din biex insaħħu dak li namlu u dak li nagħmlu fir-realtà. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, aħna. Ismajlik tajjeb meta tkellimt fuq l-urġenza sabiex din is-sistema verament timbeda. U aħna fil-dan il-komitat aħna impenjati biex naħdmu mod maġġel sabiex nkunu lesti sas-sajf li ġej jiġri xi ħaġa, anke jekk nisperaw li ma jiġri xejn, inkunu iktar ippreparati. Ir-rapport sentih il-xaħat biex jaħdem fuqu. Il-rapporter għal dan id-dossier, signora Gardini. Grazie ħafna, signora, grazzi sur kommissarju għal il-prezentazzjoni tiegħek tal-proposta jiena fil-qosor. Xtaqt nagħmilek xi mistoqsijiet aħna ġa bdejni id-dibattitu u rajna li hemm bil tajjeb hemm sintonija tajba bejn il-Parlament u l-Kummissjoni, imma peress li fid-dokument intu semmu li l-istati membri qed jgħidu fuq ċertu miżuri. li ikunem eh, speċi ta' eh, sptar jew inkella għajnuna medika meta jkunem xi problema. xtaqt u kol jiena nifem. Il-grupp tal-esperti tal-rescue li imorru emmek biex jgħatu l-ewwel għajnuna u jaraw biex il mekanizmu jitħaddem ġifiri dawn min fi fix edin f'dan il-tim, f'dan il-tim. U Kummissarju, inti dejjem titkellem fuq li nkunu preparati, li nkunu dejjem lesti. Eh, din il-preokkupazzjoni mhux tijak biss imma u wkoll. Ix-xogħol li għamilna diġà juri dan, imma xtaqt nkun naf jekk hemm xi affarijiet oħra, xi inputs oħra ma dak li qegħdin niddiskutu ġifi għax il-Kummissjoni tista u kol titlob lil xi stati membri biex tuhom il-pjantazzjoni li ikunu jistaw jidaħlu fis seħħ qasir żmien. Ġifiri kif se eh, il-Kummissjoni se tejn dawn l-istati li eh, ikollhom bżonn ukoll il-fondi, ikollhom bżonn jonfqu ċertu eh, ċertu affarijiet. Ma ninsowx pereżempju dawk li hu l-reġjuni l-iktar esposti bħal reġjuni tal-Italja ta' isfel u tal-Mediterran. Ġifiri l-istati membri kif se jiġu mejjuna biex ukoll isibu l-flus dawn wara kollox se jkunu investiment tal-iżvilupp. Imma ħafna drabi dawn eh, eh, l-ispiżi dejjem kienu mrażnin għax nħarġu minn ximkien ieħor. Xtaqt nifhem ftit il-xandu eh, xejt il-Kummissarju fuq dawn l-affarijiet kollha. Grazzi. Thank you very much. Now... Grazzi ħafna. Is-Sinjura Dallisa. Grazzi, Sinjura, grazzi Kummissarju tal-li ġejt hawnhekk biex tispjegana dawn id-data li aħna diġà għajna biex niddiskutu din inizjattiva tal-Kummissjoni. Jiena taf li eh, naqblu kull ma kull inizjattiva. Anki peress li il-temp dejjem qed ikun estrem fenomenu imħabba l-tibdil tal-klima li kull ma jmur dejjem imur għall-ar. Iġifieri għandna bżonn approċċ tal-Unjoni Ewropea li jkun iktar koordinat biex nkunu nistgħu nevitaw id-diżastri nazzjonali jiena għandi xi żewġ punti li nixtieq forsi tiċċaranna. F'din il-proposta rescue fl-opinjoni tiegħi trid tara li jkun hemm ir respons ukoll għall-istati membri, r reġjuni l gżejjer li forsi isofru minn insularità u anki dawk li għandhom insularità doppja. Għalhekk nixtieq inkun naf kif dawn il-gżejjer, kif dawn iż-żoni, il reġjuni se nagħtu iktar kasom huma reġjuni li huma maqtuwa wara kollox dawn kif se jkunu preparati u kif se jirċievu l-għajnuna fi żmien propizju mhux wara. Punt ieħor li wkoll smajna mill-kollega qed nitkellem fuq il-Field Hospital hemm proposta il-proposta edha li tkun field hospital li tindbat fil-kuntest fil tal-European Medical Corps. Ġifri din kif se taħdem? il-Kummissjoni diġa għanda idea diġa hemm linji gwida ta' kif se topera din eh, l-isptar li tmur fuq il-post. Eh, ġifiri, eh, um, kemm fl-Unjoni kif ukoll lil-in mill-Unjoni. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Gerling. Signora Torres. Grazzi. Kuntenta għal qegħdin nitkellmu dwar il-konsegwenzi tal tibdir klimatiku għaliex dawn huma problemi gravi ħafna għal ċittadinanza mhux biss dik Ewropea, però anke dik dinjija. Nafu li tibdil klimatiku kellu konsegwenzi gravi bħal nirrien li semma l-Kummissarju, nirrien fi Spanja, l-Portugal, b'mod speċjali, in-nixfiet ukoll dawn għandhom konsegwenzi gravi għall affettwati diretti u anki wkoll għall-oqsma ta' produzzjoni. Hemm bżonn li nsaħħu din Tiġi tagħna biex nibdlu l-mudell produttiv b'mod li jkollna dinja aktar sostenibbli. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar bekk nistgħu niġġieldu t-tibdil klimatiku. Jiena nixtieq nagħmel aċċen fuq xi ħaġa li ma semmitx, xi ħaġa fundamentali. Irridu nżommu f'moħħna li jeżistu refuġjati klimatiċi dawk in-nies ġifieri li jkollhom jiċċaqalqu minn djarhom minħabba dan għaliex m'għandhomx aċċess għar riżorsi naturali m'għandhomx biex jgħixu fit-territorju ta' oriġini tagħhom. U allura jkollhom jiċċaqalqu. Issa, mitajn għadhom kif mietu 200 persuna u mawġejn fl-Ewropa dinja kriżi ta' valuri eh, eh, kriżi kbira jar realtà li tolqotna ta' kuljum ir-refuġjati tas Sirja waslu hawnhekk ħarbu minn konflitt armat, però kellhom ukoll bħala oriġini problema li deret u li kibret ukoll igravat minħabba nuqqas ta' ilma. Nistgħu ngħidu li hija konsegwenza wkoll ta' tibdiliet eh, klimatiċi u tort tal-modell ta' produzzjoni. Hemm rapport li ħareġ f'Diċembru tas-sena l-oħra li kien jgħid kien ġi publikat fir rivista Science li qal li talbi ta' zil fl-Unjoni Ewropea jistgħu jiżdiedu bi 28% f'każ li t-tisħin globali jitnaqqas. Ġifiri, jekk innaqsu il-gassijiet fett serra, però dan ma jidhirx li se jiġri. Minkejja dan ma' raġunijiet oħrajn jistgħu jiżdiedu b'180% tal-bit għażil fl-Unjoni Ewropea jekk it-tisħin globali ikun aktar rapidu dak li qed jiġri issa. Jiena nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni jekk u x'qed qis dawn it-tip ta' xenarji anke meta nitkellmu dwar eh, refuġjati klimatiċi anke minn medda politika u x'miżuri se tieħu l-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Now Mr. Lise. Sur Lise, grazie ħafna, Signora President, grazie Sur Kommissarju għal prezentazzjoni tijak u anki għal billi spiegajtinna l-proposta, inti spiegajtinna tajba fil-fat l-dan il-komitat. Mux biss il-problemi ta' tibdil tal-klima għet nifacċjaw, hemm problemi oħra. Jiena naqbel mal-proposta tal-Komissjoni Ewropea imma nishti insaqsi ehm, biex tiċċaranu xi żewġ punti l għannet għalli għaliex huwa taqsek diffiċli biex il-possibiltajiet nazzjonali ikun daqstan diffiċli li tiġborhom. Fafna diżastri naraw li pajjiżi bħal Russja li mhumiex ovvjament fl-Unjoni Ewropea ikunu fuq il-post qabel tasal l-Unjoni Ewropea hemm bżonn naraw kif aħna naġlu il-possibiltajt li għanna aħna tagħna jkunu iktar effiċjenti. Ovvjament li nifhem li meta jkun hemm pajjiżi li mhumiex tal-Unjoni Ewropea li huma effiċjenti, il-pajjiżi tal-Unjoni jgħodu lura. Issa fuq il-prevenzjoni naraw zbalji eh, amministrativi naraw u kol il-nirien fil-foresti li jitqabdu apposta. Grazzi. Kummissarju, jiena nixtieq nibda billi ngħid li kif diġà għadnilkom fil-plenarja din hija inizjattiva eh, tajba li mhux biss għadin ngħidu niprevjenu t-tibdil klimatiku niġġilduh ukoll għaliex qiegħed il-kapacità ta' azzjoni tal-Stati membri mhix biżżejjed, anke jekk inqisu l-karatteristika u l-manitudni wkoll tat-tibdil klimatiku u kufet l-Istati membri ma jistgħux jagħmlu biżżejjed. Għaliex anke jekk jużaw ir-riżorsi tagħhom dawn mhumiex biżżejjed meta nqisu l-medda ta' din l-isfida. Allura bżonn azzjoni mill-Unjoni Ewropea nagħmel aċċenn fuq ċerti punti, speċjalment il-ħtieġa li naraw kif xi ħaġa bħal din taffettwa reġjuni differenti. Inti semmejt l-arar fl-Ewropa ċentrali kien hemm nirien fin-nofsinhar ukoll għanna bżonn mappa tar-riskju b'mod li kun nistaw nantiċipaw u noħolqu l-istrumenti neċessarji għall prevenzjoni tagħna, nistudjaw ir-riski differenti u ninkludu ir-riżorsi tal-ilma wkoll li għandhom ir-reġjuni. Inti semmejt il-komplementarità wkoll xi ħaġa li niddefendi u nagħmel aċċennu wkoll fuq il-mekkaniżmu ta' reparazzjoni għaliex naħseb li hemm bżonn nimmodifikaw fil-proposta tal kummissjoni li tkellmu dwar il-fond ta' solidarjetà f'ċert okkażjonijiet brabta ma dak li ġara f'Ispanja u f'reġjuni oħrajn il-kalkolu li qed isir biex wieħed ikun jista' jipparteċipa fil-fond ta' solidarjetà mhux biżżejjed huwa kalkolu skont il-medda tar-reġjun. Jekk reġjun ikun kbir kollu aktar nies, dan jistgħu jispiċċaw ma jkunux beneficjarji ta' dan il-fond, speċjalment meta mqabbel ma' reġuni li jkunu iżar iżar imma jkunu aktar sinjuri għaliex mhux qegħdin inqisu l-GDP u għandna ndaħlu kol kriterji ambjentali meta nitkellmu dwar reparazzjoni. Per eżempju bħal Parks ta' Donjana fi Spanja aħna ma kenniex fondi addizzjonali għaliex ma stajniex konna aċċess għal dan il-fond ta' solidarjetà. Dan huwa park protett mill-Unjoni Ewropea ma ninsewx, jiġifieri għandu bżonn ikun hemm emendi f'regolamenti differenti u nagħlaq billi nagħmel mistoqsija, mistoqsija fuq il-ħtiġa ta' koerenza fl-istrumenti finanzjarji kollha fil-politika tal-Unjoni Ewropea anke kien qisu li tibdil klimatiku huwa globali jaffettwa l-ekonomija, s-saħħa, ċaqliq il-popolazzjoni, ma nafx hekk il-Kummissjoni u x'qed qis l-ħtieġa li jkun hemm osservatorju jew entità li xi ħaġa li tikkoordina l-ħidma marbuta ma' tibdil klimatiku, ħaġa aktar effiċjenti u nixtieq ukoll ngħid li hija tajba din l-inizjattiva tal-isptarijiet eh, temporani dawn il-field hospitals naħseb tista' tindirizza kriżijiet bħalma kellna fis-snin moddija bħalli ebola u affarijiet oħrajn li se jkollna fil-ġejjieni. Mr. Peterle. Sur Peterle. gospa etos, Mr. Commissioner. Ehm, Sur Is-sena li għadha kemm għaddit kienet waħda diffiċli, issa drajnijom l-arar il-nirien, imma għadna l-qasna fuq xi jfissru l-irwiefen fi Slovenja il-flus tal-Ewropa intużaw biex jimbena hangar fil-aeroport. Fil u ir-riħ tant kien qawwi dis-sena li anki dan il-hangar kważi ġarraf il anki fil-settur tal-bini iridu naraw li kunem normi iktar stretti irridu naraw kif niproteġu il-patrimonju tagħna, il-soqfa tal-bini tagħna. Mistoqsija, nixtieq nagħmilek x'inhu ma l-ambizzjonijiet tal-Kummissjoni, x'inhu ma l-affarijiet ġodda, l-idea ġodda li se toħroġ bihom il-Kummissjoni biex jiġu evitati n-nirien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 importanti mod partikolari u naħseb kulħadd għandu jkun waraja. Naħseb li mill-klim irridu verament naddu għal-fatti ta' malajr. proposta tiegħek nsibu żewġ partijiet l-ewwel net il-miżuri li għanna biex aħna nkunu nistgħu niffaċċjaw il-problemi immedjati ta' xi diżastru Umbat il-tini parti inti tkellimt, fuq il-preparazzjoni kif aħna nkunu l-estija li jom. Il-disastri naturali se jkomplu jiġru. Imma hemm bżonn li aħna nagħmlu pressjoni fuq l-istati membri biex jagħmlu l-almu tagħhom biex jevitaw il-dizastri li huma mm, ikunu riżultat tal eh, mill-xogħol li jagħmel il-bniedem. Per eżempju l-arar imħabba il-bini forsi li ma jkunx xira. Meta Sinjura dalli tkellmet fuq il-reġjuni li huma insulari. Iva, Sur Kummissarju, meta għanna mekanizmu ta' solidarieta fl-Europa, tajjeb li nżommu u demajnejna il-fat li jeżistu gżejjer li huma żar li huma kbar, għax jista irridu naraw ukoll li inħarsu n-nis li joqodu fuq dawn il-gżejjer. Nafu li meta nitkellmu fuq 1.5 tal-PI eh, GDP għawnek nitkelmu fuq solidarieta, imma hemm ċertu gżejjer anki fil-Grigi li sofrow minn min katastrofi naturali. U dawn ikunu jiformaw parti minn xi dipartiment e, il-gżejjer ta' li insibu u koll l-parti mid-Dipartiment ta' Tessaliem fil-Greċja. Il-gżejjer mod ġenerali li jkunu żar ma tantx ikollhom rizorsi naturali u dawn waħidhom ma, ma jkunx hemm ma jistax ikun hemm ħafna azzjoni fuq territorju tagħhom. Imma kif nistgħu niggarantixxu li il-gżejjer żar ħafna ma jenqatawx il-barra u, u jibbenefikaw mill-lajnuna. Sur Kommissarju, kif inti taħseb li l awtoritajiet ta' ċentrali jistaw koll jaħdmu għal benefiċċju ta' zoni li huma il-bot fil-montanji pereżempju. Nispera li xogħol isir tajjeb nkunu nistaw ukoll l qudiem li għax-xogħol li inti jgħet tagħmel. Grazzi ħafna. Għaw ħafna interess, sur kummissarju, għal proposti tijak unħalli issa biex twieġeb. Iva, grazzi ħafna għal-mistoqsijiet ta'kom, interventi pozittivi ta'kom, u se nitkellem bil grik biex nkun iktar em, iktar ċar, specialment fuq mistoqsijiet speċifiċi. Jiena Nixtieq nibda biex nirrispondi Sinjura Gardini. Bla ebda dubju ta' xejn parti importanti minn din il-proposta tirreferi għall-epidemiji u rwol ta' l-opera tagħna x'miżuri eh, nista' jkollna għal dawn l-isptarijiet li jkunu mobile, li jkunu dak li ngħidulhom il-field hospitals, kif ikunu lesti. Diġà għandna ċertu esperjenza ta' dan. Eh, fis-sistema li għandna bħalissa diġà għandna li ju medical core qed nitkellmu fuq Jina għandi esperjenza eh, meta koordinajna l epidemija tal-Ebola. Rajna ġifiri kif anki anki eh, eh, f'epidemiji oħra kif xejna aħna permezz ta' dan il-medical core, imma l-ekbar eżempju kien dak tal-ebola. Ġifiri, nibnu fuq l-esperjenza biex nitalmu mill-esperjenza tal-immoddi u nibnu fuqa u verament noħorġu dawn il-field hospitals meta ikunem bżonnom. Ġifri, meta jkollok xi stat membru li ikun eh, għaddej għadu kem sofra minn xi dizastru naturali unkella li kun sofra minn xi attak terroristiku L-expertise aħna edha maħna l-esperienza ta' mekkanizmi oħra għalek l-Unjoni permezz ta' koordinament eh, jieb nkunu nistaw nirreagġixxu aħjar. Imma nixtieq inkompli nisħaq fuq xi ħaġa. Rescue mhux se tieħu post ir-responsabilità li għandhom l-istati membri. Aħna dak li rridu hija li naraw li din tiġi komplementata. Aħna għandna diagram ma nafx rajtu wiex, eh, piramid fil-fat, piramida li tirrappreżenta l-istruttura ta' kif se jkun rescue. Ġifiri, l-ewwel livell hija jkun ir-responsabilità tal-Istati membri. It-tieni livell huwa s-sistema diġà li għandna palissa ġifiri l-European Pool u mbagħad it-tielet livell se tkun il-risposta li nagħtu aħna, risposta kollettiva. Bekk ġifiri qed noħolqu dak li ngħidulu safety net. il mekkaniżmi li il-miżuri li se noħolqu ma jfissirx li se jkollna xi soluzzjoni maġika u mhux se nagħtu każ ix-xogħol li jagħmlu l-istati membri anzi aħna rridu li naġixxu biex nikkumplementaw ix-xogħol li jsir diġà minnhom. Ovvjament hemm il-preparazzjoni il-fatt li nkunu lesti U bekk biss jista' jkun għaxaq ta', ta dawn biex nikkonfrontaw il reperkussjoni ta' tibdil tal-klima. Imma irrid ngħid li ma rridux ma nagħtux kax l-inizjattivi l-oħra. Jiena mal-Kummissarju eh, Hogan u Kretu li jaħdmu fuq il-fondi strutturali naħdmu id fit magħhom flimkien. imkien u nitkellmu li meta jrid ikun hemm il-prevenzjoni jrid ikun hemm ukoll il-fondi kif jistgħu jintużaw ċertu fondi strutturali. Ovvjament irid ikun hemm il-koordinament ta' kummissarji varji jiena u koll nkun irrit naħdem mal-kollegi tiegħi sabiex l-istati membri jaħdmu skont il-pjanijiet nazzjonali tagħhom sabiex isaħħu il- il-prevenzjoni u l-tajjija. Għantikom eżempju, per eżempju, mela fil-Greċja jiġu diskussi il-żoni differenti um, li huma disposti li jkun hemm fjom fihom u naraw jekk l lesti um, preparati qabel is-sajf. Dan permezz għall fondi strutturali flimkien ukoll kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali. Issa rajna il-mistoqsija ta' sur Grammatika kis li saqsa fuq dan. Iġifiri, il- żona fej jikunem hemm il-nirien l-awtoritajiet hemmhekk iridu jkunu wkoll mitħla ta' xikun qed jiġi preparat. is dalli kien raġun tinsisti fuq Eh, il-perspettiva ta' ċertu reġuni li huma insulari u kif din il-proposta tista' tgħin fil-fatt fil-prevenzjoni u tħejjija tar reġuni insulari tal-Ewropa. Ovvjament barra l-kompetenzi tiegħi hemm fondi oħra li jistaw jintużaw għal bżonnijiet ta' reġjuni insulari. Jena, naf, e, situazzjoni xini f'pajjiżi u situazzjoni li memmek mux bizzejiet rescue għal daqstant ta' ti xaħġa dik li tkun nieqsa meta jkun hemm xi diżastru naturali u tirrispondi għal ċertu bżonnijiet li sissa għadna m'għandniex soluzzjoni għalihom. Inti u kol saqsejt mistoqsija dwar il-field hospitals aħna għanna il-medical core, l-esperienza tiegħu, se jkonna u kol għalek rescue se saħħa il-medical core Sissa, eh, nafu li ċertu stati membri ma jipparteċipawx għax il-kor medikali jintbatu nies mill-pajizi li jixtiequ li jibatuhom li jixtiequ jipparteċipaw. Jekk ikun hemm stati membri eh, oħra li l izlanda Turkija, l-Montenegro, Norveġja, eh, il-fajrom s serbja jekk dawn jipparteċipaw se jkollna iktar mezzi nkunu nistaw nirrispondu għal dawn il-dizastri naturali u xi attakki terroristi. Dej mill-bidunet fl-ewwel fażi, fil-fażi l-iktar importanti meta jkun hemm l-ewwel għajnuna u nibatu dawn l-isptarijiet dawn il-field hospitals. Jiena naqbel kompletament ma' Sinjura Tajaz. Aħna nafu li jeżistu dawn ir-refuġjati imħabba l-klima. Jiena meta mort l-Azja, l-Afrika, rajtom bajnejja. Popolazzjonijiet sħaħ li kollom jitilqu fej jgħixu imħabba il-problemi tal-klima. L-Etjopja, per eżempju, jiena rajt bajnejja. L-Unjoni Ewropea edha t-negozja mal-President eh, Trump fuq il-tibdil tal-klima, mux qed nitkellmu fuq xi fake news hawnhekk, imma l-Unjoni Ewropea kienet il-pionierja fil-imħabba l-implementazzjoni tal-ftejm eh, ta' Pariġi. U għalhekk aħna flimkien fuq livell dinji insaħħu l-isforzi tagħna sabiex inkunu nistgħu niffaċċjaw il-problemi reperkussjonijiet żiena ta' tibdil tal-klima. Aħna ma nistgħux naħdmu waħedna anki jekk imxejna ħafna l-qudiem, konna l-pjunieri u għal-daqstant nistgħu neżiġu minn min partijiet oħra li idaħlu fis-seħ l-ftejm ta' Pariġi numru ta' dirigenti ta' stati membri li huma persważi biex isaħħu iktar il-ftejm ta' Pariġi. Eżis kollegi, aħna flimkien diskutejna dawn il-mistoqsijiet li jintom er- er- erġajtu għajimtu l-lum. Iġifiri, per eżempju, bħal risorsi nazjonali. Dawn ma jintużawx momenti kruċjali eh, għallajnuna. Ħannatikom l-eżempju tal-Portugal. Eh, xaħġa li ġrat eh, tlet xurilu u għalija kienet esperienza li dejqitni ħafna meta aħna kellna l-mekkanizmu Ewropew kien hemm allert aħmar eh, fil-pajjiżi kollha. Em, eh, li, li setaw batu nis biex jgħinu mħabba dawn in-nirien. Jena kont nim fi Franza fil-ċentru eh, li ċentru l-aħjar wieħed li jeżisti li huwa isu l-control room tal-dawn il-problemi tan-nirien. Kienet realtà u katastrofi urġenti. Imma dan iċ-ċentru li qiegħed fi Franza ma setawx jibatu in nies tagħhom għax kellhom bżonnhom fi Franza, x'Franza wkoll kien hemm il-problemi ta' nirien. Ġifieri Iwa importanti li nifmu li l-esperti u kol iridu jindbatu li l minn pajizom. Għet nitkelmu fuq Spanja, fuq l-Italja, fuq il-Greċja. Rajna li il-Portugal baqa wahdu għax ma kienem ħadd. Ma kienx jeżisti mekkanizmu apparti ovvjament risorsi nazzjonali u il-kompetenzi nazzjonali biss li setaw jgħinu. Ma kien hemm ħadd minn barra l-pajjiż, ma kienx hemm mekkaniżmu li jippermetti in-nies oħra minn pajjiżi oħra li jmorru jgħinu stat membru. Iġifieri ir-rwol tar-rescue issa ikun jista' jaġixxi meta il-kapaċitajiet nazzjonali ma jkunux biżejjed għax dan jista' jsir fl-istess ħin mħabba il-tibdil tal-klima jkun hemm l-istess problemi f'diversi pajjiżi. Iġifieri, dak li jattu intom li r-risorsi nazzjonali ma jkunux jistaw jindbatu fi stati membri oħra għax huma stess għandhom bżonnom. Għalhekk irid ikollna rizorsi oħra, is-safety net li jkunu jista' eh, tista' tintuża. Mhux qed nitkellmu xi eh, fuq miżuri burokratiki ġodda. Aħna forsi mhux dejjem ma jkollix bżonn nies fil-fatt għax in-nies ikunu ikun hemm biżejjed persuni lesti li jgħinu diġà fuq it-territorju Imma meta jkun hemm pereżempju n-nirien għandna bżonn eh, tal-helikopters ta' attrezzament ieħor li jintuża ehm, flajru, risorsi eh, fl-Ewropa ikunu jistgħu jintużaw kullimkien fl-Ewropa. Issa fuq il nirien fil-foresti, iva fċertu pajizi, għandkom raġun tejdu li mħabba eh, raġunijiet eh, li ikunem dist distinzjoni bej reġjuni ikunem min iqabbat in-nirien u permezz tal-fondi strutturali l-istati membri jridu jaraw kif jisibu il-kaptu u koll biex jevitaw l-nis iqabdu n-nirin. Dwar is-salvataċ din hija xi ħaġa differenti, mhux parti mill-fond tas-solidarjetà dan huwa parti kif tafu mill-kompetenzi tal-Kummissarju Krezzu. Però jiena xtaqt ngħid xi ħaġa sempliċi se nqabbel ma kemm infaqna permezz tal-Fond ta' Solidarjetà u speċjalment fiċ-ċirkostanzi ta' l-arar f'dawn l-aħħar ħames snin fl-Ewropa tal-Vant. Jekk dan il-flus, dawn il-flus użajnijhom għal prevenzjoni iva skont l-istudji, aħna kien ikonna bżonn inqas flus konna nsalvaw ċerti reġuni u l-ħajjiet tan-nies ukoll Ġifiri, minflok ma natu l flus l fond ta' solidarieta, hemm bżonn niprevjenu aktar, mhux qed ngħid li m'għandux ikun hemm il-fond ta' solidarjetà għaliex xorta ħażina dejjem se jkollna problemi ta' interventi ta' dan it-tip għal katastrofi, però il-kollega Krezzu dejjem twieġeb għalihom dawn iċ-ċirkostanzi ta' emerġenza fil-Galissija, fil-Portugal ukoll. Ta' tajnuna eh, biex jinħarġu l flus mill-fond ta' solidarjetà. Nistgħu nikkollaboraw magħha ġifieri, però jiena nibqa' ninsisti fuq dak li Il-prevenzjoni hija aħjar, aħjar il-prevenzjoni Milli il kura Aħjar prevenzjoni milli nqogħdu nistennew u mbagħad noqogħdu nagħtu l-flus għal fond ta' solidarjetà għaliex l-istudji u rew li l-flus jintefqu b'mod aktar ħaqli jekk nagħmlu hekk. Issa tibdil klimatiku. Safejna fina mill-kollega mill-kollega Kanjete wkoll Hemm ħafna servizzi fil-Kummissjoni li isegwu mill-qrib ħafna il-każijiet kollha ta' tibdil klimatiku. Issa aħna fuq qudiem kif diġà tilkom aħna insegwu tibdil klimatiku u għanna eh, unsegwu kol il-ftejim ta' Pariġi għanna dan l-istrument, aħna l-esti li nkomplu nsaxħuħ il qafastana biex intejbu l-possibilità ta' servizzi biex jirrispondu aħjar għal każijiet ta' tibdil klimatiku. U minnu. Aziz kollega, ex-Prim Ministru, u minnu, jem bżon li intejbu il-ġestjoni tal- territorju wkoll permezz tal-fondi Ewropej, speċjalment il-fondi strutturali. Dan ir-rwol tal-kooperazzjoni tagħna magħkom anke ma' fil Hogan u Korrin Krezzo. Jiena naħseb li s-salvataġġ huwa l-umbrella il-kappa li setejn biex ikun hemm koordinazzjoni aħjar tas servizzi b'tali mod li l-fondi Ewropej ikunu l-aħjar strument għal prevenzjoni. U naqbel bisħiħ ukoll mal-fat li permezz ta' salvataġġ eh, dan il-programm Rescue nistgħu nuru kif l-Unjoni nuru li l-Unjoni mhix biss burokrazija, ma mhux il-ħin kollu karti u dokumenti aħna. Mhux veru li aħna imbedin minn nies, aħna għandna laqta umana wkoll li tista' tintwera b'mod tangibli permezz tas solidarjetà kullum kien fl-Ewropa hemmhekk fejn ikun hemm kar katastrofi naturali. ħaġa importanti din nikonvinċu lin nies li l-Ewropa tista' turi solidarjetà meta jkun hemm bżonn brisq iċ-ċittadini. Ġifiri mhux vera imbeda mill-ħajja ta' kuljum li aħna is-salvataġġ huwa l-aktar eżempju tangibli ta' solidarjetà Ewropea. L-eżempju ta' pajjiżi, pereżempju, il-Greċja meta kellna niringbar sentejn ilu katastrofi kbira permezz ta' dan il-mekkaniżmu intbatu żewġ ajruplani wieħed Taljan u l-oħor Franċiż u b'mod immedjat imbidlet id-dispożizzjoni taċ ċittadini tagħna fil-konfront tal-Unjoni għaliex eh, nies ta' triq irrealizzaw li l-Ewropa permezz ta' din l-assistenza f'dan iż-żmien ibes l-Ewropa kienet qribhom. L-Ewropa importanti ġifieri qed tingħata għajnuna u fl-istess waqt inevitabilment ukoll bla dubju dan huwa mezz politiku biex nibatu dan il-messaġġ li ċittadini tagħna li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom laqta umana u jgħinu fil-ħajja ta' kuljum ukoll. Għal dak li għandi x'jaqsam għal dak għandu x'jaqsam mal-kwistjoni l-oħra tal-bini. Rajna ġara f'Londra b'dawk in nirrien hemmhekk il-bini li ħannar f'Londra. Elizabetta Bjankowska taħdem fuq din il-kwistjoni wkoll qiegħda u s-servizzi tagħha għadin eħħeju proposta ġdida li titratta appuntu il-miżuri għal kontra nirrien f'dan il-bini il kbir Rescue din eh, se tkun risposta immedjata meta jkun hemm problema, però rescue dan is-salvataġġ ma jistax jistostitwixxi servizzi oħrajn li għandhom x'jaqsmu mal-miżuri għal kontra nirien f'dan it-tip ta' bini. Nikonkludi billi ngħid. Biex nwieġeb lill kollega Grammatikakis. Dak li qed inti fuq il-fond ta' solidarjetà eh, affarijiet importanti dawn iva. Krezzu dejjem disponibbli biex titkellem dwar dan mal-gvernijiet nazzjonali u l-awtoritajiet lokali wkoll u awtoritajiet oħrajn, anke reġjonali. Hemm diskussjoni kbira għaddejja wkoll dwar kif nistgħu nżidu dawn il-fondi. Dan irridu narawh bl-MFF il-ġdid ukoll anki hemmhekk se jkun hemm diskussjoni apparti diskussjoni fil-Kunsill, jiena naqbel miegħek dwar ir-rwol tal-awtoritajiet reġjonali, speċjalment eh, dwar il-prevenzjoni f'pajjiżi bħal Ġermanja rridu nirrikonoxxu li l-awtorità u responsabilità din uh, ma tħejjija tal-awtoritajiet reġjonali responsabilità hemmhekk qiegħda. Jiena xar id-dieħol. Jiena se nkun f'kuntatt ma' rappreżentanti reġjonali ta' ħafna stati membri kont Hanover, Mort Bremen ukoll Hamburg biex niddiskuti fuq livell reġjonali. Eh, kelli kuntatt ukoll mal-Ministru tal-Lussemburgu pereżempju, tal-Ollanda, il-bieraħ u fil-jiem li ġejjin illum eh, fil-fatt se nkun qiegħed il-Finlandja mbagħad l-Iżvezja, Danimarka. Anke bil-preżenza tar-rappreżentant Bulgaru, jiġifieri anke kwistjonijiet li jitrattaw il-gvernijiet nazzjonali u l-livell reġjonali se nitrattawhom dawn l-affarijiet jiena. Grazzi għal darba oħra kienet diskussjoni kostruttiva ħafna. Jiena ħadd nota ta' dak li qed taħassibkom. Naħseb li dan ir-rescue se jkun meħtieġ biex nevitaw mewġa kbira ta' katastrofi naturali fl-Ewropa. Bek nuru li l-Ewropa għandha laqta umana, grazzi. Thank you very much, Commissioner, for your um, determination. Grazzi għad determinazzjoni tijak, eh, proposta tajba, namlu lantana biex eh, nappoġġawkom b'mod li nkunu nistgħu nsaħħu is-sitwazzjoni anke b'mod li nkunu mħejjin viżavi dawn il-katastrofi. Grazzi lilek, jkolli ngħid għal darbohra jiena lest jekk eh, konna xi laqa tkunu tixtiequ tiltaqgħu miegħi jew mal-kollegi tiegħi jekk kunu tixtiequ li niċċaraw xi affarijiet u biex niddiskutu proposti oħrajn biex insaħħu xi partijiet tal-proposti tagħna. Erf kollettiv aħjar minn erf individwali, dan nibqa' nemnu. Grazzi ħafna, grazzi l-Kummissarju, kollegi kifet fil-bidu se nċaqalqu l-agenda u allura sa nitrattaw id-diskussjoni fuq il-mediċini pedjatriċi fl-Unjoni Ewropea ngħaddi l-kelma mill-ewwel lis-servizz Uh, good morning. Uh, uh, Lodwa tajba l-President. Lodwa tajba l-kolħat. Prezentazzjoni qasira nixtieq naqsam magħkom dan it-tarif. Nibda bl-informazzjoni li għandna meta naraw il-qasam legali vizavidan dan il-qasam nifakaw fuq l-innovazzjoni tal-mediċini, pero għandu jkunnem sigurta u kollu kwalità għolja għal-beneficju tal-pazjenti, pero l-kumpanniji provaw jiffokaw biss fuq il-suq tal-adulti ma jqisux l-tfal. U dan kien lan tal-regolament pedjatriku. Fil-fat applikabli mill-2007, ġifiri eh, sena l-oħra, wasanna għall-10 sena mill-bidu ta' dan ir-regolament. Fir-rapport aħna qegħdin inħejju dan ippubblikajnieh fil-Ottubru 2017 ġbarna l-analiżi tar-riżultati tal-impatt tal-ewwel għaxar snin ta' dan ir-regolament. Nistgħu ngħaddu għas-slide li jmiss. Bażikament aħna provajna. Naraw il-numru ta' fatturi li kellhom impatt fuq ir regolament u isna wkoll it-talbiet tal-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni ta' Diċembru 2016. Dak li juri r-rapport u, li kien hemm progress ir-riċerka pedjatrika s-saxħet, aktar informazzjoni fuq prodotti pedjatriċi u aktar mediċini huma awtorizzati għat-tfal. Fid-dettall dak li tistgħu taraw fuq slide clinical trials eh, raw żieda f'dawn l-aħħar xar snin. Jinvolvu skont ir-rapport aktar minn 50 il-prova li jinvolvu l-tfal. Nittamaw li eh, situazzjoni titjib meta il-provi il-ġodda se japplikaw. Billi nkomplu nimxu bekk dan ir-regolament issa se jisaħħaħ ir-regoli applikabbli għal dawn it-tip ta' provi ikun hemm aktar trasparenza wkoll u dan se jkompli saħħaħ eh, is-setat ta' tfal u l-ġenituri tagħhom. Waqt dan il-perjodu slide li miss Aħna rajna li l-autorizzazzjoni ta' 260 mediċina għal tfal u u kellna wkoll mal-1000 PIP fl-2017. Fl-2016 kellna 131 ġifieri qed ikun hemm din it-tendenza ta' żieda jekk inqisu dan il-perjodu wkoll biex intemmu r-riċerka klinika li aħna ikkalkulajna li għafjuħu jieħu mal xar snin jidher li hemm upward trend fil-PIPs mitmum f'dawn l-aħħar xar snin. Hemm aktar informazzjoni wkoll bis-saħħa ta' fuljetti ta' mediċina aħjar ukoll. U Permettu li wkoll infakkarkom li strumenti legali mhumiex biżejjed, id-disponibilità ta' mediċina pedjatrika fis-suq u l-użu tagħhom huwa influenzat minn fatturi oħrajn, pereżempju eh, konsiderazzjonijiet ta' rimbors, pereżempju, dan jaffet war rollout fl-istati membri kollha, parti minn hekk it-tobba l-pedjatri mhux mill-ewwel jistgħu jaqilbu għal mediċini approvati riċentement. Hemm ċertu inerzja fil-tendenzi tar-riċetti wkoll. Dan kien konfermat minn dan ir-rapport ukoll. Ir-rapport permettilna biex nidentifikaw oqsma ċari fejn ir-regolament ma setax jagħmel ikollu impatt sinifikanti. B'mod partikolari, is-slajd li jmiss jogħġobkom aħna rajna li l-iżvilupp ta' mediċina pediatrika du jiddependi fuq il-pipeline għall-adulti. Dan ifisser li r-riċerka pediatrika mhux bil-fors tindirizza l-ħtiġijiet kollha. Dan huwa l-każ ta' ċerti mart li insibuhom fit-tfal biss bħal ħafna kansers eh, fit-tfal tfal ta' eh, eh, inqas minn 15-il sena però din hija l-ewwel kawża ta' mewt fit-tfal minn sena sa 14 sena il-kanser. Għal daqstant bħal marti ieħor li jikkwalifikaw biex ikunu koperti b'regolament tal-mediċini orfni. L-slajd li jmiss. Qabel ma niproponu bidliet regolatorji, hemm bżonn li nevalwaw li ma gruppi ta' interessi l-industrija, l-pazjenti, professjonisti u li awtoritajiet kif nistgħu nlaqgħu s-sinerġiji bejn l-effett tal-qasam pedjatriku u regolamenti għall-orfni, eh, il-bilanċ ta' obbligi u inizjattivi, inkluż waivers, estensjoni tal-SPCs eh, tiżgura l-iżvilupp u l-abilità tal-mediċini pedjatriċi għal daqstant il-Kummissjoni trid tagħmel sal-2016 skont il-prinċipju tal-better regulation il-konċett tal-leġizlazzjoni relevanti b'mod li insibu direzzjoni ġdida għal dawn l-istrumenti legali. Il-pubblikazzjoni tar-rapport mhux biżejjed hemm bżonn li immorru l-lin. B'mod li konna stampa ċara tal-problema, b'mod li nkunu nistgħu identifikaw l-aħjar soluzzjoni, però irrid nkun ċar fuq pont. Dan ma jfissirx li ma naħdux azzjoni biex nindirizzaw il-problemi li sab ir-rapport bħal noqqas ta' riċerka fuq eh, kansers pediatriċi, rridu er, neħdu azzjoni u l-azzjoni diġa imbdiet bħal pereżempju l-emenda tal-ema għal dispożizzjoni tal-class waiver li tkun applikabbli din is-sena l-2018 u għadin inħeġġu l-kumpanniji biex dejjem jidħlu f'diskussjoni mal- kumitat pedjatriku meta jiżviluppaw mediċini għal kontra l-kanser. F'dan il-kuntest nixtieq ukoll nenfasizza r-responsabilità tal-industrija. Kumpaniji farmaceutiċi għandhom responsabilità lejn is-soċjetà li tmur lilin mill-liġi m'hemm ġustifikazzjoni għalfejn erf akkumulat ma' snin m'għandux jintuża l-benefiċċju ta' tfal. Il-Kummissjoni flimkien mal-IMA se torganizza fl-2018 workshop mal-partit interessati b'mod li jkun hemm follow-up għall-azzjoni konkreta li għandha ttejjeb l-iżvilupp ta' din it-tip ta' mediċina tfal. L-involviment ta' kontribuzzjoni kostruttiva mill-partijiet kollha u nisħaq il-partijiet kollha hija importanti apparti minn hekk aħna qegħdin nimbuttaw din l-aġenda fuq livell internazzjonali, qegħdin f'kuntatt speċjalment mal-FDA Amerikana U waqt li zviluptu dan ir-rapport aħna ospitajna f'Londra wkoll workshop speċjali biex e, nitkellmu fuq din il-kooperazzjoni għandna bżon komplu naħdmu flimkien b'mod li din l-aġenda fl flimkien. Qabel ma nikkonkludi ma ninsewx żewġ inizjattivi importanti tal-Kommissjoni li għandhom il-potenzjal li jsaħħu ir-riċerka fil-kansers eh, pedjatriċi Eh, Fostom kien hemm l-European Reference Network għal mart komplessi li apparti milli jkunu pjattaforma l iżvilupp ta' linji gwida, taħriġ, knowledge sharing, konsulenza mal-pazjenti, eccetera, eh, jiffaċilita wkoll l-użu ta' ġbir ta' data u evidenza. Bek nistgħu niżviluppaw idea ġodda u dan jista' jgħin lill pazjenti aħna nippruvaw naħdmu fl-imkien ma li e jemmej biex nsaħħu s-sitwazzjoni. Grazzi ħafna kantkom kommenti. Thank you very much for your presentation. Now I give the floor to colleagues. Nisimaw l-kollegi jissa. l honorable Grostet. Grazie ħafna, Signora President. Jiena kontenta ferm li għanna dan l-iskambju ta' opinjonijiet wara l-prezentazzjoni tal-rapport tal-Kommissjoni. Jien rapporter fuq il-mediċini pediatriċi u illi nsegwi dan is-suġġett. Għadda ħafna żmien, sfortunatament, u issa jiena kontenta nisma' numru ta' proposti. Qed nara li il regolament parzjalment wassal għal xi riżultati għandna l-iżvilupp ta' mediċini ġodda għat-tfal mhux daqstant kemm nixtiequ, ma dana kollu xorta waħda jidher illi s-sitwazzjoni qed tiġi indirizzata. Jiddispjaċini illi it-trattament ma jmurx oltre għalkemm hemm numru ta' proposti u fatt li r-rapport qed jinkludi xi punti li nsibu fir-riżoluzzjoni li votajna dwarha is-sena l-oħra. Per eżempju, azzjoniet tal-molekoli meta laboratorji jiddeċidu illi jagħmlu riċerka pedjatrika. Qed naraw ukoll progress l-Istati membri edin u kol jihduazzjoni permezz tal-att għal-medicini għat-tfal. Nafu illi l-kanser ta' tfal u kol huwa problematiku dan huwa qasam illi għadu mux sviluppat kif suppost u nuqqas kbir fl-implementazzjoni ta' regolament. Ġifiri, riċerka purament pedjatrika blebda rabta għal program tal-adulti. Partikolarment meta jkollok mart illi huwa speċifiku u insibuh biss fost it-tfal. Mbagħad hemmhekk ma nsibux bizzejt riċerka f'mart bħal dan. Mbagħad għandna wkoll l-użu skorretta medicinali u bekk naħsbu illi nistaw nidu azzjoni aktar immirata biex bekk inħedġu l-izvilup ta' medicini pedjatriċi bekk. Għatfadlinna x'namlu? Il-Kummissjoni wedet illi toħlo aktar rabtiet bejn mart orfni u il-medicini pediatriċi u nafu illi il-mart fost it-tfal u ma mart illi ma jkunx stant marufu allura dan huwa qasam ukoll pjuttost sensittiv. Naf li se jkun hemm xi workshops li jpermettu aktar dialogu bejn assoċjazzjonijiet, speċjalisti, pedjatriċi u nittama illi wkoll ikun hemm il-kontribut tal-Kummissjoni u tal-Parlament. Dan huwa qasam li jrid jiġi żviluppat. Nittama bekk li nkun nista' naħdem il-kollegi biex naċċertaw li r-rapport iwassal riżultati konkreti. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kapizon. Grazzi, nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Kummissjoni għall-autokritika kostruttiva li saret wa grazzi għal rapport ukoll rapport ċar li ġi prezentat. Regolament se iżid l-autorizzazzjoni għal mediċini għat-tfal. Però xorta waħda għatem skarsezza u bħalma qed jgħid ir-rapport stess xorta waħda il-mediċini l-ġodda għat-tfal huma kondizzjonati miċ-ċirkostanzi tas-suq u għal neċessitajiet li għandhom l-adulti u r-riċerka għall-adulti, però mxejn anki dwar l ħtiġa speċifika li għandhom it-tfal. Jiena naħseb li li neliminaw il-proposti konkreti bħal kwestjoni ta' sentejn, anki għall-autorizzazzjoni eh, din għandha tkun eliminata u tkun ristretta, is-suġġett tar riċett u kol għandek mekkaniżmi li nistgħu niżviluppaw ukoll eh, rridu naħseb immorru li l minn dak li għandna, però bħalma qalet is-Sinjora Grostet naħseb li eventwalment hemm bżonn li ninvestigaw aktar x'inhu ma' prioritajiet tal kummissjoni L-impressjoni tiegħi hija li l-mudell attwali ta' inċentivi ma nafx għandix xinsaxħu, jekk jagħmel sens dan, għandna bżonn mudell ta' stħarriġ ġdid. Anki brabta ma' suġġetti bħal kanser ta' tfal. Aħna rajna minnaħta l-Unjoni Ewropea għandna riżorsi importanti fidejn il-qasam tar-riċerka u huwa neċessarju li l-Unjoni stess ikollha kapaċità akbar li tistabilixxi li huma l-prijoritajiet tagħha. Hawnhekk huwa ċar li l-prijorità għandha tkun il-kanser tat-tfal. Jitkellem biċ-ċar ukoll li li l-kwistjoni tal-orphan medicines u kol tista' tkun aktar effettiva. Uh, Ovvjament aktar riċerka fil-qasam tal-adulti għaliex is-suq għall-adulti huwa ikbar, hemm bżonn reviżjoni għaliex hemm bżonn li nirrestrinġu jew nillimitaw forsi b'mod li nifokaw aktar fuq it-tfal. Naħseb ukoll li huwa importanti u dan qalu wkoll indirettament il-rappreżentant tal-Kummissjoni hemm bżonn responsabilità minnaħ tal-industrija, hemm bżonn appell b'mod li jkun hemm riċerka aħjar u ma nqisux biss il-bżonnijiet tas-suq. Hemm bżonn li nobbligaw ukoll li jkun hemm ċerti studji fil-konfront tat-tfal u nixtieq nagħlaq billi ngħid li l-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti eh, dan ma tax frod, però naħseb li rridu nesploraw xinu ma problemi reali għaliex naħseb li jista' jkun interessanti biex inżidu n-numru ta' awtorizzazzjonijiet. Thank you very much. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Lisa. Grazzi ħafna, President. Grazzi wkoll il-Kummissjoni tal-li i-prezentajtu ir-rapport. Naħseb li huwa ċar ħafna illi għanna nifukaw fuq dak illi għanna nirregolaw jew mannix nirregolaw, pero meta nġu għal dan is-suġġett jew ikun hemm regolament jew ma nagħmlux progress. Bek. Numru mażar Uridu rridu allura naħdmu fl-imkien meta niġu għal riċerka u l-iżvilupp u trattamenti speċifiċi u terapiji. Punt importanti dan. Daw kollha involuti fil-Kummissjoni għandhom ikunu ċari fuq dan. Nifraħ li Sinjura Gorrostet għalli xie kienet rapporter fuq il-regolament pedjatriku. Saru ħafna affarijiet minn dak iż-żmien law, issanna prodotti mediċinali illi ma kienux jeżistu kieku mingħajr ir-regolament. Issa dawn huma disponibbli. Bekk din hija ħaġa mm, ilja tajba ħafna. U bekk nrotħajr l-Sinjura Grostet. Il-Kommissjoni issa tista' forsi xi eżempji speċifiċi biex bekk aħna l kostituenti tagħna ngħidulhom dwar is-sitwazzjoni. Iċ-ċifri huma tajbin iżda jekk ikollna stejjer ta' tfal speċifiċi illi kiku ma kienux jelbu għall-aħjar minn regolament ovvjament ikun aħjar. Bekk naħseb illi xi joqsma b'mod partikolari fil-qasam tal-kanċer ta' tfal qatt ma minnix bizzejiet progress, mhux bizzejiet li nappellaw l-industrija, hemm min jixtieq jagħmel xi ħaġa, però mbagħad l-azzjonisti fl-aħħar mill ħar ikunu jridu jaraw ritorn fuq l-investiment. Jekk huma ma jarawx profit huma ma jagħmlu xejn. U allura, Ma nistawx mbagħad nibqgħu nilludu ruħna l-industrija li tagħmel flus. U allura rridu naraw illi jew ikun hemm il-kundizzjonijiet biex ikun hemm Profit fir-riċerka tal-kanċer fost it-tfal inkella ma naslum kien. Forsi jista' jkollna lini gwida jew rekomendazzjonijiet tal-EMA, xi ħaġa simili forsi, ma nafx nistgħu nagħmlu permezz tal-regolament naċċertaw bekk li dawk li jixtiequ javanzaw ikollhom l-appoġġ mill-azzjonisti biex bekk huma jkunu jistaw mbagħad jiġġeneraw profitt fil-ġejjin naf li DG Sante m'għandux responsabilità diretta fir rigward ta' dan iżda l-Kummissjoni ċertament trid tieħu azzjoni unitarja. Irridu nimmotivaw ir-riċerka. Issa rridu nżommu f'moħħna li l-industrija mhux dejjem Tiħu azzjoni waħda li ovvjament ikun hemm il-każ tan-negozju involut, hemm possibiltajiet li nejnu lil tfal b'mod aħjar. U bekk ikonna bżonn mbagħad nifukaw fuq mediċini ġodda u allura jista' jkun illi dan għandu x'jaqsam mal-użu ta' medikament li diġà jeżisti jew inkella trattamenti oħra, per eżempju, inqas kimoterapija namla affarijiet mod differenti, però għal dana kollu neħtieġu riċerka li stati membri ma jistgħu situazzjoni weħedhom. Hemm diversi punti li nappoġġaw u li qegħdin iffinanzjaw fejn l-istati membri jistgħu jagħmlu l-istess ħaġa. Però meta niġu għas-saħħa ta' tfal u l-kanċer fost it-tfal neħtieġu azzjoni Ewropea u din għandha tkun priorità fir-riċerka Ewropea preferibilment minnu fih, però minn tal-inqas meta ikonna il riċerka il-programm ta' riċerka l-ġdid il illi jkun jiġi prezentat. L-istati membri u l-pajjiżi nazzjonali ma jkunux jistgħu jindirizzaw dan is-suġġett waħedhom bekk aħna għandna responsabilità kbira u jiena inħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex tħaffef l-andament biex bekk nkunu nistgħu nofru appoġġ aħjar. Onorevoli Dalli. Grazzi ħafna ċeru permetti li nibda billi nirringrazzja lil Kummissjoni li ġiet hawnhekk ippreżentat anke dan ir-rapport dwar il-progress li sar sissa fejn tidħol il-mediċina tat tfal ehm, fl-aħħar għaxar snin għaliex huwa wkoll pożittiv li tisma ehm, bl-avvanzi li jkunu saru ferja importanti bħal din, bħal pereżempju meta smajna bl-awtorizzazzjoni ta' 260 mediċina ġdida għat-tfal. U jekk inħallsu lejn il-pediatric regulation, naħseb nistgħu ngħidu li hija regolamentazzjoni li għenet l-itfal biex jaċċessaw ċertu tipi ta' mediċini. Imma mbagħad kif smajna hawnhekk l-istampa hija ferm inqas pożittiva jekk nitkellmu dwar it-tfal u nitkellmu dwar il-rare diseases u anki jekk nitkellmu dwar il-kanċer. U naħseb li hemmhekk għandna nuqqasijiet serji li rridu nindirizzaw kemm jista' ikun malajr għaliex tajjeb li naraw ukoll u nsemmu kif pereżempju avvanzi terapeutiċi maġġuri għat-tfal fallew milli joħorġu milli jkunu għadin jindirizzaw mart li huwa rari u li huwa unikament speċifiku għat-tfal infusa. Jiġifieri hemmhekk għandna erja fejn irridu nimbuttaw kemm jista' jkun l-iżvilupp ta' mediċina pedjatrika, mediċina li tindirizza speċifikament lit tfal partikolarment meta nitkellmu wkoll dwar dawk li jissejħu l-orphan drugs. Jiġifieri għandna bżonn ta' ferm iktar riċerka, imma nemmen ukoll għandna bżonn ta' ferm iktar ħidma koordinata sew bejn l-Aġenziji Ewropej, l-industrija u anki r riċerkaturi Problema oħra li li tħassibni hija l-aċċess tat tfal għal trattamentu u mediċina relatata mal-mart tal-kanċer. Għalija huwa diffiċli li naċċetta li konna trattamenti għatfall li mhumiex avvanzati daqskemm javvanzaw it-trattament għall-adulti. Għalija huwa diffiċli nifhem kif dan se taġara fl-aħħar 10 snin. Per eżempju, hawnhekk forsi nixtieq anki l-kumment tal-Kummissjoni dwar dan Um, riċentement sar per pereżempju li kien hemm riċerkaturi um, dwar kanċer fit-tfal li kienu din jippruvaw anki jsibu metodi ġodda ta' kif jitrattaw il-kanċer fit-tfal imma um, semmew fost l-ostakoli li ltaqgħu magħhom l-EU pediatric, pediatric Regulation li anki ġiet għet uh, eh, f'punt minnom ġiet il-labeled bħala li hija outdated u nemmen li dinja problema kbira għalhekk li inħoss kif iħossu anki l-kollegi tiegħi li l-Kummissjoni kemm jista' jkun għandha bżonn tuża l-influenza tagħha imma anki ehm, iż-żmien li fadlilha f'dan it-terminu biex tiftaħ kemm jista' jkun l-aċċess għat-tfal għal l-aktar mediċini avvanzati fejn jidħol il-kanċer u anke biex tiżviluppa ehm, b'mod l-aktar li jista' jkun effettiv biex ikonna ehm, mediċini speċifiċi għat-tfal, partikolarment dawk li huma magħrufa bħala orphan medicines. Grazzi. Mr. Caputo. Grazie, Sur Caputo. Grazie, eh, grazie Presidente. Anch'io voglio ringraziare. Grazie Presidente, jina u kol nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għal dan il-rapport, però anki għall autokritika li smajna. Għalix għawnek edin nifmu illi jem il-bżon illi ninvestu aktar fir-riċerka biex nizviluppaw mediċina atfal. Minn din il-perspettiva jiena naqbel ma' dak illi kollega Lise semma ġifiri hawnhekk irid ikollna priorità vera fil-attivitajiet tagħna tal-Kummissjoni biex bekk aħna anki dawn jitu preċedenza fuq forsi prioritajiet inqas importanti. Xtaqt nisħaq aspett partikolari u għandi fil-fat mistoqsija speċifika. Mela, għawnek jidher illi nuqqas bejn il-medicini pedjatriċi u medicini orfni. Jidher illi hemm nuqqasijiet kbar, partikolarment nafu illi il-kumpaniji farmaceutiċi edin jaraw illi il-medicini orfani edini waslu biex ikunem nuqasid biex jaslu għal ċertifikazzjoni komplementari u dana jista jitqis illi il-CPC b'xi mod qed jgħin il-familja ta' mediċini brabta ma' kompost partikolari u dana brabta ma' indikazzjoni terapeutiċi inċattivi għal medicini orfni mbagħad jillimitaw għal l-użu -użu għal Medicini orfni fil-fat. U għallura dana juri illi għanna xi ġufijiet fil-dawn il-kategoriji u bekk għalfejn qegħdin naraw illi qed ikun hemm nuqqasiet bħal dawn il-Kummissjoni x'miżuri se tieħu jekk hija tqis li hemm bżonn jieħdu miżuri bħal dawn. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, għandna aktar kellima li jixtiequ jieħdu l-kelma. Jekk le, induru l-ura għad-direttur jessik joġbok. Jek joġbok fidejk. Grazzi ħafna, President. L-ewel, grazzi ħafna dibattitu interessanti u kif semmit l-Onorevli Grostet ċertamenti aħna kif inkunu nafu dwar id-dati konċernati għal-bidu tal-ħidma tal tagħna nkunu nistgħu nibatulkom din l-informazzjoni. Smajna u kol punt interessanti dwar il-mod kif nizvilupaw il model ta' riċerka. u importanti najdu li qed niffinanzjaw diġa mill-2020 dan il-qasam. Forsi mhux biżejjed, però hemm diġa proġetti f'dan il-qasam. il inizjativi innovattivi fil-mediċinali u kol qegħdin jiffukaw fuq investiment bħal dawn. Għandna wkoll kol network ta' provi kliniċi u kol illi jiprova u kol eh, jamministra dawn il-provi kliniċi għalix tafu mux bizzejiet illi eh, tindirizza l-problema ta' riċerka, jrid ikun hemm il-kapaċità wkoll biex inti tiffoka fuq it-tfal u provi kliniċi bħal dawn huma aktar diffiċli f'każijiet ta' tfal milli dawk tal-adulti. L-Onorevoli Lise, sema kif nistaw natu eżempju, x'eżempji nistaw natu x'inbidel fl-aċċess ta' terapiji. Naħseb se nippruvaw nibnu lista ta' eżempji li xandu raġun. L-eżempji l-aktar li jgħalmuna u l-għerdu nuru kif dana kollu se jaħdem fil-prattika u pala segwitu nistaw nibatu xi case studies li nħejju flimkien mal-kollegi tal-EMA. U u kol saqsejt mistoqsija sewwa għandna biżgħet inizjattiva biex inħeġġeġ l-industrija, nħeġġu l-industrija biex titħol fil-proċess ma ninsewx li l-immi regolament orfni u pedjatriku u wkoll sistema ġdida il-prime id-dedikata għal situazzjoni fejn ċertu bżonniet maħniex qegħdin ukoll nagħmlu tajpa jom u allura biex pek ikonna prodotti ġodda u kollox jgħaddi permezz ta' din is-sistema biex bekk aħna nevalwaw mod effef il-mediċini f'termini speċifiċi wkoll. Issa, il-punti għaw dwar il-riċerka ta' Mart Rari xi ġimatilu fil-fatt bħala Kummissjoni pubblikajna sejħa ġdida għal riċerka l-Mart Rari qed nippruvaw bekk naqdu flimkien riċerki minn riċerkaturi mistati membri tal-Unjoni Ewropea biex bekk u kol eh, ninkludu il-network biex bekk nittamaw illi fixxu li ġejjin ikonna r-riżultati għal din is-sejħa biex naħdmu flimkien u niġbru flimkien ukoll ir-risorsi. Bekk inkunu nistgħu nsaħħu dan ix-xogħol. Issa, Sinjura Dalli, taf kif din ir-riċerka tista' issaħħaħ ir-regolament ċertament. Minnaħar rridu naraw illi il-fondi għal riċerka jkunu disponibli, però mbagħad hemm it-timijiet u hemm in-networks u l-infrastruttura li rridu noffru wkoll biex ix-xogħol isir mbagħad. Sur Caputo wkoll kellhom mistoqsijiet dwar id-differenza bejn il-mediċini orfni u pedjatriċi. Iva, xaġa li dun indirizzawa di fl-evaluazzjoni, għalix tassew u importanti naraw kif nistaw naqdu iż-żewġ regolamenti biex ikon ftit tajnuna jew kif mhux qed din il-ħaġa. Biex ikonna aktar aċċess għal pazjenti illi kollom bżonni speċjali f'termini ta' medicini. Bekk id deċidajna fl-imkien u nitamaw sal-2019, jekk nbassru fil-fatt, nkunu nistaw niġu lura lejkom u bekk nafrukom rapport sħiħ dwar din is-sitwazzjoni dwar dawn iż-żewġ regolamenti importanti. Grazzi ħafna għal dibattitu daqstant interessanti u kif semmejt issa għal waqt illi nibdew naħdmu. Ċertament għandna azzjonijiet għal żmien qasir u għal żmien medju biex bekk naslu għal riżultati. U għallura mbagħad inkomplu naħdmu għal benefiċċju tal-pazjenti, però neħtieġu illi kulħadd ikun involut, inkluż il-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna lilek u anki lil kollegi wkoll għal parteċipazzjoni fid-dibattitu. Issa għandna punti fuq l-aġenda. Mela, issa għanna l-mekkanizmi ta' kontrill tal-Istati membri dwar l-eżerċizzju tal kummissjoni tas seta ta' implementazzjoni. Et nikkonsidraw la posta opinjoni il-rapporter il-Sinjura Delaje. Jek joġbok. Merci, Madame la Presidente. Nirringrazzjak, Sinjura President. Kollegi, tajjeb li issa nitkelmu fuq il- mekkanizmi għal kontroll eh, li għandhom l-istati membri fuq il-kompetenzi ta' eżekuzzjoni tal-Kommissjoni u naraw ftit x'inhuma dawn ir-regoli u l-prinċipji. Għax ħafna drabi nsibu li l-istati membri ma jkunux jistgħu jiddeċidu fuq ċertu affarijiet jaħarqu li jsiru wkoll ta' natura politika. Il-President Juncker meta tkellem fil-Istat tal-Unjoni f'Settembru tal-2016 nix nfakkarkom x'qal. Dak aħna konna smajna u naħseb naqblu ma dak li qal il-kummissarju li kien qiegħed jgħid li ma jaqbilx ma dak li jiġri mill-istati membri li ma jħedux deċiżjoni huma u jimponu li jitolbu l-Kummissjoni li tagħmel dan minn flokom. Din il-proċedura rajna li għandha ħafna eh, ostakoli Ġifiri, mill-krizi trajna li sistema hija dajfa, imma ovvjament e, u ċertu dibattiti li kienu tana bista natura teknika saru anki polit, polit kellhom e, lat politiku il-proposti tal-Kummissjoni naħseb li huma tajbin u se jippermettu li jkun hemm responsabilità eh, aħjar eh, li jerfawa tajjeb aħjar l-istati membri. Imma anki jekk hemm ċertu punti li nistgħu ntejbuhom, pereżempju dak li għandu x'qasam trasparenza u dak li jiena nixtieq nisħaq fuq fir-rapport tiegħi. Jiena perswaza li fuq il-sujġetti bħal eh, l saxħa sigurtà tal likel protezzjoni tal-ambjent u t-taxxa, mhux biss il-gvernijiet iridu jarfaw responsabilta, imma dan iridu juru li qed jagħmluh liċ-ċittadini. U jekk aħna nsaħħu trasparenza naraw l-informazzjoni dwar il-proċessi ta' deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea hekk billi dan nitkellmu fuqhom inkomplu naraw li l-ċittadini jafdawna. Għalhekk jiena qed nipproponi li l-voti jkunu ikunu pubbliċi bil-ispjegi u kol tal-ispjegi li jisiru mill-istati membri. Irrit ikun hemm ukoll kampanji ta' informazzjoni li jkunu iktar wiesa dwar il-proċessi ta' deċiżjoni u anki l-analiżi tar-riskju kif ukoll ir-ruoli differenti minn għandu ċertu ruoli, ruoli eh, l-Aġenziji Ewropej, l-istituzzjonijiet u anki l-qdiet li huma iktar ta' natura xjentifika kif jinqasam ix-xogħol. Il-fatt li l-vot jiġi magħruf u ngħidu li l-istati membri li jiġġustifikaw il-vot tagħhom jippermetti li l-dawk li eh, kollanki speċjalment dawk li jastjenu li jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom jina, naħseb li jem differenza kbira li ma tkunx prezenti imma tkun prezenti u tastieni. Eh, l-astensjoni hija kol għażla politika ma fna drabi tista' tipparalizza s-sistema. Għal daqstant jiena naqbel ma l approċ la kummissjoni fuq il-punt. Il Imma rridu noqogħdu attenti. Hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna fil-proposti li nagħmlu sabiex ma nizbilanċjawx kompletament sistema eh, li ħafna fil-kazijiet tiegħ taħdem tajjeb. Imma mħabba rispetta demokrazija rridu naraw li l-Parlament ikun dejjem informat eh, fl-istess żmien li jkun għaddej ġifieri nkun informat il-Kunsill. Iva, grazzi ħafna. Issa ndur lejn ix-Shadow Reporters. Signora Kadenbach. Nirringrazzjak ħafna. Jiena dak li għadha kemm qalet is-Sinjura Delaje kważi naqbel miegħu kollu għax hija eh, kwistjoni importanti li eh, dejjem niltaqgħu maħħaraw x'ġaraw il-GMOs u l-glifosati glikofosfati. Naraw li ċertu proċeduri jieqfu. Ġifiri veru li trasparenza matul proċess hija importanti fil-kumitati tal-esperti jittieħdu pożizzjonijiet differenti meta nqablu mandak ma l-informazzjoni li tingħata b'mod pubbliku. Isu jkun hemm xi logħba ta' tattika li tkun qed tintlab mill-Istati Membri u mhux dejjem ikun faċli wieħed jifhem x'għaddej minn moħħ l-Istati Membri. Umbat fuq il-komitati l-oħra nafu li jkun hemm uffiċjali li kolom jimxu mostruzzjonijiet li ikunu tawom il-ministri. Ġifiri tajjeb li nikritikaw din il-parti ma fil-proċess kollu hemm bżonn li nkunu iktar trasparenti. Mhux kwistjoni biss li dan jaddijant il-Kunsill, hemm bżonn ukoll li konna kwalifikata ta' maġġoranza minna tal-Parlament. Il-maġġoranza kwalifikata il-QMV il il tal-Parlament. Veru li s-situazzjoni u kol timbidel. U s-sistema taħdem ħafna imma fċertu kwistjonijiet jaħarqu dawn nar raj, rajnijom li jiġu post-post il-ħin kollu mbagħad tispiċċa l-Kummissjoni t tiddeċidi. Iva, Sinjura Gerling, grazzi ħafna, nixtieq ringrazzja s-senjura Rapporter għax-xogħol li għamlet għaxi verament mod ċar u mod eżatt għaltinna kif taħsibha hi u dan jaqbel ukoll ma kif naħsbu aħna fil-grupp tagħna hija i semmiet l-ambigwità ġifri fuq din dan it-tieni livell tal-Kumitat tal-Appell. Ija, forsi il-proċess għandu bżonn ta' iktar backup l-istati membri jistgħu forsi wara l-ewwel round ikunu jridu jibidlu l-fema tagħhom wara jkun sar ċertu dibattitu imma fl-istess ħin wieħed irid jistaqsi jekk il-mod ta' votazzjoni jinbidel li wara kollox hawnhekk huwa l-qofol ta' eh, kollox ngħidu e, se jibqa e, ikun hemm bżonn ta' proċess bħal dan. Iġifiri tajjeb li ma' shadows diskutu daw l-affarijiet għandna daqsxejn nuanza hawnhekk. Jiena naqbel kompletament li s-sistema ma nistax ngħidu ma taħdimx veru li għandna 2% l-komitoloġija ma taħdimx daqshekk tajjeb imma kif qalet ir-rapporter li s-sistema taħdem. Jiena verament nilqa din dan il-punt dwar il-trasparenza u fuq il-sistema tal-votazzjoni jista' jagħti il-każ li l-problema kuna simni għal kaptu b'dan il-mod. Grazzi ħafna Jina jif niftakar fil-dibattitu dwar l-Istat tal-Unjoni fejn anki l-President Juncker kien kienet qabżit l-uftit u kien qal li jisnu kullħat qed jipprova jinħeba maras wara subajh. Ah, ħadd ma jrid jieħu deċizjonijiet Għalhekk jiena il-proposti tal-proposta tal-Kommissjoni mm, eh, joġbuni ħafna, il-fine tuning ta' Sinjura Dela E ħafna ħjar, ta' li nkunu iktar pragmatiċi, għax nafu li hemm dossiers li ħat ħadd qatt deċida Meta nitkellmu fuq is-sigurtà tal-ikel il- il-pesticidi, il-GMOs, il-glycophosphates, dawn l-affarijiet kollha ġifieri jiena naqbel ma, ma dak li smajna, ovvjament il-mod tal-votazzjoni huwa punt jaħraq. Imma jekk l-esperti nazzjonali ma jsibux il-kaptu mill-lat tekniku, mbagħad l-affarijiet jitilgħu fuq livell politiku flessibilità li qed tissuġġerixxi r-rapporter fuq ġifiri il-level ehm, politiku hija tajba u kol isa ehm, mill-prinċipi ta' sussedjerità wara kollox m'hemmx għalfejn itilgħu sa fuq net biex jittieħdu ċertu deċiżjonijiet fuq livell ta' 28 ministru. Iva, il-votazzjoni, kwistjoni ta' trasparenza ma' mhux biss dejjem ridu. Eh, isna infakru l-affarijiet li huma ovvji trasparenza, iċ-ċittadina għandhom id-dritt li jkunu jafu x'qed jiġri dak li qed jisostnu eh, l-gvernijiet tagħhom. Hemm numru ta' stati membri eh, li diġa qed jobdu tagħna, tnej tagħna fil-fatt fuq dossiers li nafu sew. Sinjura Delae eh, tajjeb ġifiri li l-Kunsill nisfurzawh Eh, jieħu l-pozizjoni nishtiqu aħna, forsi hemm xi fine tuning, xi formulazzjoni biex u jiena ġifir il-proposti eh, li smajna hawnhekk naqbel magħhom kollha, grazzi. Thank you very much. Grazzi. Ħafna għaw xi ħadd ieħor forsi jesprimi Le? Sinjura, ħoj kemm il komissjoni Jew xattiħor forsi? Iva, grazzi ħafna, Sinjura eh, President. Nringrazzja il-kollegi li eh, li tkellmu kważi eh, nixtieq ngħid irrimarkajt jiena li kienu nisa biss li tkellmu. Ah, eh, skużawni. Il-Kummissjoni l-ewwel. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. Grazzi, grazzi, Signora President. Jina fil-qosor ħafna. Qed nisma eh, ħafna uh, min jappoġġja uh, eh, mir-rapporter manki mill-membri l-oħra fuq id-direzzjoni li qed l-proposta tal-Kummissjoni. Aħna ovvjament rridu wkoll nimmiraw ftit naraw fejn il-problemi qegħdin ċifri, mux il-sistema tal-regolament tal-komitologija jgħana qed ngħidu li rridu inneħħu xej affattu anki inkwantu għall-emendi biex nsaħħu trasparenza kulħadd qed jappoġjom għalhekk nieħu dan din l-opportunità li nispjega dwar emenda waħda għax kienet dwar l-informazzjoni simultanja tal-Kunsill u l-Parlament Ovvjament, anki regolament li għanna palissa din t garantiħ u meta l-Komissjoni tibat eh, dokumenti ta' atti ta' implementazzjoni jimorru fl-istess ħin fil-Kunsil u fil-Parlament din din hija żgura. Għaw minn saqsa għalfej għandna bżonn il-Kunsil meta ir-regoli ta' eh, tal-votazzjoni ta' maġġoranza jaħdmu Dan mhux bil-fors fil-fatt li għom eh, li ninsaqsu l-kunsil fuq dan il-livell ġifiri fit-tieni round meta jkun hemm l-appell. Eh, mhux bil-fors isir dan ġifiri li nirrikorru għant il-kunsil. Għalhekk għaw minn saqsi għaliex mela mdaħħal il-kunsil u ngħidilkom li għax emmek huwa l-post fejn jiltaqgħu l-istatu membri u fil-komatoloġija il-Kummissjoni hija kontrollata mill-Istati Membri. Ġifieri mhux biss mill-Kunsill. Għalhekk fil-proposta tagħna il-Kunsill mhuwiex involut mod formali fil-tieni livell fil-tieni eh, livell ta' eh, tieni round ta' uh, proċedura tal-appell. Ġifieri mhux mill lat formali u legali. Għalhekk il-Kunsill għandu rwol imma mhux fil-komitoloġija. Mela, ovvjament aħna dejjem nibqgħu dispożizzjoni tagħkom fuq u se nkomplu naħdmu fuq dawn il-proposti. Grazzi. Issa, Madam Delaye. Iva, grazzi ħafna. Eh, skużawni eh, li jiena ħadd il-mikrofon u l-Kommissjoni ma kienx misnijien. Iva, jiena ħadd nota mill-kommenti tal-kollegi li isna qegħdin naqblu hawnhekk tajjeb jiġifieri għax eh, se qed jipprometti x-xogħol li se nagħmlu flimkien se jkun xogħol tajjeb. Ġifiri aħna minnaħa tal-Parlament se namlu l-mutana sabiex id-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu fil-ġejjini anke dawk li l-iktar li huma problematiċi l-iktar jaħarqu li namlu għom bl-iktar mod trasparenti sabiex inkunu nistaw nikonċiljaw iċ-ċittadini Ewropej ma, l-kunċett Ewropew. Għax ħafna drabi il-fat li ma jkunx hemm trasparenza ikun fattur li ibedhom mill-Ewropa. Grazzi ħafna anki l-kollegi jiena dal-waqt nikkuntattja il-Shadow Reporters biex biex naħdmu fuq il-dawn il-proposti. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, il-18 ta' jannar hija l-iskadenza fil-11 għall-emendi 27 ta' fra nivutaw fl-envi. U bekk, eh, bekk eh, dan il-punt tal-agenda spiċċa baqali il-rapport dwar il-negozjati għal maddajin il-negozjati inter-istituzjonali. Mela, fuq dak tal-14 ta' eh, Diċembru LU Lusef. Qed nitkellmu fuq il-GAGs, LUCF, il-Parlament u Kunsill qablu livell politiku sabiex li kienu jkopru dak li l-affarijiet kollha pendenti qed nitkellmu fil-flessibilità tal-art tal-foresti li hija proposta mill-Kunsill mbagħad għandna t testa kompromess fuq dawn il-livelli ta' referenza biex jiġu determinati. Għandhom ikunu bbażati fuq ir-referenzi tal-2000 ta' sena 2000 sal-2009 jiġu stabiliti wkoll permezz ta' għatti delegati. Il-pakket jinkludi wkoll il-kompromess fuq il-wetlands u il-kontabilità għal dan se jkun ta' bil-fors li jisir bil-periodu bejn l-2026 u l-2030 sakkem il-kolleġislaturi jipposponu pa' snin. Issa, Kienem it-tielet eh, trialogu informali fuq l-Effort Sharing Regulation u uh, dawn ikkonfermaw li il-riżultat tal-laqat ta' tekniċi um, kienem ftejim u kol fuq ħafna proposti ta' kompromess, specialment il-titlu ta' regolament li ninkludu il-wetlands, flessibilità ta' l-USCF il-fondi u anki l-atti ta' implementazzjoni delegati dwar il-livelli ta' emissjonijiet u l-traġettorju, il-banking, l-aġġustamenti, il rizervi l-ambitu u traġettorja eh, medda twila ta' żmien. Kien hemm diskussjonijiet fuq deals possibbli imma Anki jekk kien hemm dialogu kostruttiv u ħafna sforzi minn żewġ naħat tal-leġislaturi anki l-Kummissjoni sabiex naqblu il negozjati waqfu u bekk ma wasalniex. Wara li kien hemm offerta ġdida mill oħra mill-Presidenza tal-Estonja biex nerġgħu nibdew fl-ewwel ta' Ġunju tal-2019 u kien inniżlu r-riserva minn 115 għal 105 miljun ta' tunnellata u ninkludu formulazzjoni dwar il bilda in surplus dawn iridu jiġu konsiderati fil-regolament. Ir-rapporter rama l-shadows u kol permezz ta' proċedura bil-miktub qabel il-miliet. Kien hemm maġġoranza bizbrix ġifiri u il-ftajim ġi accetta. Tissa, fi 17 ta' jannar għandu eh, jaddi fil-koreper u għalek il-vot fl-envi namluħ fil-qatana tal-24 u 25 ta' jannar. Issa dwar il-pakket tal-iskart Fil-sitt laqa ta' trialogu informali, sezzjonijiet qablu dwar dan il-ftejjim eh, provizjonali, anki ġifiri għal-miri u derogi. Bilna dwar il-miri vinkolanti għall-użu mill-ġdid u r-reċiklaċ tal-iskart tal-ibliet l-iskart u kol tal-pakketti u dak l-iskart li jmorru fil-landfills ġifiri skont metodi ta' kalkoli speċifiċi u aktar definizjoni eżatti. U kol eh, daħħalna nkludejna l-iskart tal-ikel fil-direttiva u l-leġislaturi u kol qablu fuq numru ta' klawzali ta' revizjoni dwar il-miri għall-2024. Regolamenti speċifiċi dwar responsabilità tal-extended producers, ġifiri prinċipju ewlieni u kol dan kienem bil fuq Dan kien ir-rapport dwar l-istat ta' negozjati u bekk. Naħseb dan il-punt kien l-aħħar punt fuq l-aġedda tagħna spiċċajna x-xogħol tagħna nix nifakkarkom li għanna laqa straordinarja fil-15 ta' jannar fi Strasberg u laqa normali tagħna fl-24 u 25 ta' jannar fi Brussell. Grazzi ħafna u l-iklat